Play. Good morning, everybody. Bonjour, kulħadd. Sunny day in Brussels and your temp sabiħ fi Brussell. nil għal din dan ismiħ. Imħabba raġuni ta' sigurta, sfortunatament għad baqa nis isfel għadhom ma rnexilhom xi jaddu. Naħseb irdu nistennew xi minuti oħra sakemm kulħadd jasal malli u kulħadd nibdo. Grazzi tal-li jintom għandkom din il-paċenzja. Forsi tieħdu dan il-ħin biex tkun iktar soċievoli li titkellmu mal-ġar tagħkom. once more good morning to all of you and it's a great Mela dal-boħra l-odwa tajba lilkom il-koll huwa pjaċir kbir għalija li nilqakom hawnhekk għal din eh, il-prattika ta' ċittadinanza. Din hija koordinata mill-Kummissjoni Ewropea u erba' kumitati fil-Parlament Ewropew Iġviri, il-Kumitat tal-Libertajiet ċivili, il-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni, Kumitat tal-Affarijiet Legali, Kumitat fuq l-Affarijiet Kostituzzjonali u fl-aħħar mill-aħħar il-Kumitat tal-Petizzjonijiet. Permettuli ntikom xi ftit informazzjoni ta' natura pratika nixtieq ngħidilkom l-interpretazzjoni hemm issibuha kull lingwa uffiċjali l-24 waħda minnhom imma m'għandniex il gejli u l-Kroat. Kieġobkom, nkom tkunu tafu li għanna l-web streaming u kol u l-interventi minna ta'kom ta kollu sejġi rekordjat. U għawnur għalija li jena għet eh, nindirizza dan din il-laqa bħala l-President tal-Kumitat f'dan il-Parlament dak tal-petizzjonijiet aħna eh, nitrattaw petizzjonijiet bħala xoltana ta' kuljum naraw l-affarijiet prattiċi ta' ċittadinanza x'tista' tkun x'inhi fil-fatt iċ-ċittadini Ewropej għandhom id-dritt li bħala eh, strument ta' demokrazija Ewropea li jissottomettu petizzjoni l-Parlament Ewropew U meta wieħed iqis dak li nirċivu aħna bħala komunitat, il-petizzjonijiet jiena jidrilli li ċittadinanza hija realtà għal ċittadini. Għalhekk dan għandu jkun priorità l-istituzzjonijiet għax il-petizzjonijiet verrino kif nafu ituna feedback importanti ħafna l-inna pala nis li naddu liġijiet anki l-entitajiet eżekutivi fuq il-livell tal-Unjoni u anki nazzjonali, speċjalment għal dak li huma djufijiet fl-implementazzjoni tal-liġi Ewropea. Il-petizzjonijiet jistaw iservu bħala sinjal ta' early warning il dawk l-istati membri li forsi qegħdin ftit lura fl-implementazzjoni tal-liġi Ewropea. L-użu tal-petizzjonijiet, iċ-ċittadini Ewropej jistgħu jimmonitoraw ukoll l-applikazzjoni tal-liġi Ewropea u jiena nara x-xogħol tal-kumitat tiegħi tagħna verament li dawn huma sors ta' informazzjoni verament importanti meta wieħed ikun irid jifhem x'inhuma e, u kif jiżerċita d-drittijiet ta' ċittadinanza fil-ħajja ta' kuljum il-drittijiet tal-moviment ħieles, il-rekonoxximent ta' dawn id-dokumenti, il-drittijiet politiċi, il-fat kif wieħed jipparteċipa fl-istituzzjonijiet Ewropej m'għandhomx biss ikunu xi kunċetti żbieħ nisibuhom fil-liġi biss, imma għandhom isarfu fi xi strument bżonn u effiċjenti li verament jgħin iċ-ċittadini fil-ħajja tagħhom ta' kuljum Il-ċittadini Ewropej jagħtu ħafna importanza specialment tal-moviment ħieles, għalhekk huwa importanti li għana dan id-dritt niddefenduha. Kull fejn jeżisti attak fuqu fl-istati membri kollha għandna niddefenduha. U fil-kumitat tiegħi skont il-petizzjonijiet ta' kuxonna anki jekk l-affarijiet ta' natura prattika wieħed jista' jirranġom u nġildu kontra l-abbuż ta' moviment jeles il-Parlament Ewropew qatt u qatt jaċċetta dan li dan id-dritt jispiċċa fix-xej li jiġi nul, għax dan huwa xi ħaġa li hija msawra fit-trattati Jiena nixtieq nassigurakom li aħna bħala Parlament Ewropew il-poteri leġislattivi tagħna neżerċitawhom biex dejjem ukoll naraw li jkun hemm l-emendi tal-liġi. Hawnhekk m'għandniex biżejjed ħin biex intikom lista twila ta' eh, suġġetti li wieħed isib fil-petizzjonijiet xorta nixtieq ngħid li huwa importanti ħafna għalija għanna nejdilkom li għawnek għanna tlet eh, petizjonanti, għanna esperti, għanna rappresentanti tal-kumitati biex dej kullħat jitina l-għadeja tijaw biex naraw kif l-għanza nistaw maċxol u d-dim fil-prattika nil-għada u n u l-esperti maħna. Il-Komitat tal-Petizzjonijiet ijat e, segwi il-rapporti dwar iċ-ċittadinanza li joħorġu mill-Kummissjoni Ewropea kull tliet snin u aħna wkoll abbozzajna own initiative reports meta wieħed iqabbel ma dawk ir-rapporti ta' ċittadinanza tal-2010 l-2013. Tlet snin ilu l-Kummissjoni Ewropea flimkien mal-Kumitat Libe u anki l-Kumitat tal-Petizzjonijiet komunikazzjoni mal-Kumitat tal-Affarijiet Legali organizzat em, manifestazzjoni bħal tal-lum biex meta kondet nipreparaw il-rapport ta' ċittadinanza tal-2013 ta' kismin. dan kienet xi ħaġa li kella suċċess kien hemm ukoll numru ta' ħafna u ħafna edejat li li kien ta' min jishtarrom ħafna meta qed nitkellem fuq id-dossiers ta' li l-Kummissjon Parlament Ewropew jaħdmu fuqhom dwar ċittadinanza. Issa qegħdin naraw ir-rapport ta' l-istess rapport tal-2016 li koll se jkun isemmi dan id-dibattitu se jkun hawnhekk illum. Għal darba jiena Nawguralkom dibattitu tajjeb li tieħdu gosbieħ u jiena nistenna bil-ħerqa il-parteċipazzjoni tagħkom fuq dan is-suġġett tant importanti. Il-ġurnata tajba, nispera l ġurnata tajba magħna fil-Parlament Ewropew. Sfortunatament is-Sinjura Vera Jurova il-Kommissarju għal-Ġustizzja u l-Gwaljenza tas-Sessi Għalek għanna batitinna messaċ permezz tal-video. U nispera li lajnuna teknika taħdem. Signuri, ma nistax nkun ma'kom illum għax qed nattendi il-laqa, s-60 laqa tal-Kumitat tal-Ġnus Maquda dwar l-istatus tan-nisa fi New York. Imma jiena tajjeb li ħanibda bil-din il fuq il-ġedlinanza, nitkellmu fuq demokrazija Ewropea, fuq il-valuri komuni tagħna, qed nitkellmu fuq il-benefiċċji u kif inwasluhom iċ-ċittadini Ewropej fil-ħajja tagħhom ta' kuljum. Il-progress fuq id-drittijiet ta' ċittadinanza Ewropea diġà eh, kellna aħna riżultati tajbin fil-Kummissjoni dan l-aħħar direttiva dwar protezzjoni tal konsulari tagħti garanzija l-protezzjoni tal-Ewropej ta' jkunu lil inxtutom ir-regolament dwar id-dokumenti pubbliċi wkoll meta wieħed ikun jiex bandohra oħra u jkollu bżonn aċċess. Aħna nixtiequ verament naraw li kunem progress biex eh, mhux biss il-ħajja ta' kuljum ta' ċittadini tkun aħjar man saħu wkoll l-eżerċizzju ta' drittijiet politiċi tagħhom. Min rapport li kenna wara l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew tal-2014 hemm bżonn inkomplu bl-isforzi tagħna u verament naraw li kun hemm parteċipazzjoni aħjar fl-elezzjoni Ewropej. Irridu naraw kif nilħu il-żgħażagħ tagħna, naraw li jkunu konxi wkoll dwar id-ditrid tagħhom bħala ċittadini Ewropew. U dawn l-isforzi Is-minister du nibdow mhux biss qabel l-elezzjonijiet. Il-sena l-oħra tlabnikom tgħidulkom eh, kif taħsbu intom jiena nidejt konsultazzjoni pubblika fuq ċittadinanza Ewropea. Rajna x'kien se jkun il-feedback fuq l-esperjenzi, rajna x'kienu l-idejat biex aħna nsaħħu d-drittijiet ta' ċittadini Ewropej u ridna naraw li n-nies ikunu informati kif suppost. Aħna rċevejna iktar minn 2000 risposta u illum stess aħna noħorġu ġabra fil-qosor. Aħna u kol għamilna l-Euro Barometers fuq iċ-ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea biex konna stampa iktar sħiħa, iktar reprezentativa. U jiena dan nixtieq li immorru pass il fuq fuqu fuq l illum irridu nkunu nafu minn għandkom x'qed jaħdem u x'mux qed jaħdem għax iċ-ċittadinanza Ewropea mixi kunċett astrat imma tagħti benefiċċji bħal id-dritt tal vot wieħed li e, jista e, jivvjaġġa mod ħieles u protezzjoni meta jkun pajjiż ieħor. Dan din hija rabta bejn 9 biljun ta' ċittadini Ewropej u l-Unjoni Ewropea. Jiena tlabt il-kolleg biex ituni feedback uh, real time fil-ħin li jsir għad-diskussjoni tagħkom. Jiena nistenna bil-ħerqa għal idejat iktar innovanti biex inkunu nistgħu ntejbu l-proċess demokratiku tagħna u natu il-ċittadini leħen kif iridu. Aħna nixtiequ li dan id-dibattitu joħorġu minnu proposti konkreti għal azzjoni fir-rapport li jmiss ta' ċittadinanza Ewropea. Grazzi ħafna, komissar, Kommissarju Komissarju Jurova. lek fil-laqat li għandek issa nisimaw il-Claude Morax il-President tal-Libe. Kollega fidejk issa. Grazzi ħafna, Cecilia. Nirringrazzjak tal-li inti għamilt introduzzjoni għal-konferenza tal-lum. Hija konferenza importanti l-lum għax naħseb li qed naqblu kulħadd qed jaqbel aħna il-presidenti tal-kumitati differenti il-reprezentanti tal-kumitati tagħna kollha qed nifmu li ċittadinanza tal-Unjoni hija xi ħaġa li ma naħsbux iktar fuqha isa edem u naċċettaw kif inhi u maħniex konxi ta' drittijiet u responsabiltajiet. Ta' kont qed nipprepara ruħi għal din l-introduzzjoni qasira il-survey tal-Eurobarometer fuq dan is-suġġett ta' ċittadinanza dak li semmit il-Sinjura Kommissarju, rajna li 87% da dawk li parteċipaw kienu jafu xi fisser il-kunċett ta' ċittadinanza fl-Unjoni, imma 42 biss fil-mija kienu jafu xaħġa dwar id-drittijiet ta' ċittadinanza. Iġifiri araw ftit id-diskrepanza hija xi ħaġa drammatika biex ngħidlek għax iċ-ċittadin aħna qegħdin fi żmien tajjeb biex ninaddu liġijiet fuq drittijiet importanti ħafna għaċ-ċittadini. U huwa importanti li t-nies ikunu jafu xi fuq dawn id-drittijiet kif jiġu implementati fuq livell nazzjonali u anki kif id-drittijiet cross-border ikunu jistgħu jitħadmu. Għalhekk il-Kumitat tal-Libertajiet Ċivili u l-Ġustizzja, ġifieri libe, li eh, ħaddan ovvjament eh, il-protezzjoni tal-dirtijiet tal-bniedem fl-Unjoni Ewropea skont it-trattati, joħroġ importanti li dawn l-affarijiet kollha li qegħdin nibnu bihom napprezzawhom, inkunu nafu x'inhuma Jina, ħafna drabi naħseb li jidri li li nis jaraw li jem drittijiet nazzjonali u dawn id-drittijiet li għet jisib anki meta jmur li l-in minn xtutu em ma tanċi fissru għannis intikom edija dan l ħar ġimmat fil-kumitat tijaj u inti, sinjura, koordinatura attiv fil-kumitat tana, nishtiq nurikom kif naħdmu l-koll fil imkien fil-fat. Il-drittijiet ta' proċeduri, ġifri biex ikollok inti eh, kas il-orti u ġustizja ġusta, l-iktar għal dawk ċittadini vulnerabli, dan huma il-bażi tas l-istat ta' dritt, dawn l-aħħar kienu adottati f'żewġ direttivi importanti dik biex nsaħħu dik il-prezenzjoni tal-innoċenza u waħda fuq il-salvagwardji fil-proċeduri fej kunem għandhom xaqsmu tfal. Kienem progress leġislattiv fuq dawn l-aspetti f'dawn l-aħħar ġimat. Fl-aħħar <clears throat> mandat jiena kont imkoll involut fix xogħol tal-direttiva tal-vitmi li ġiet adottata fl-2012 li se tkun applikabbli fil-Stati membri li, li bdiet mill-Novembru ta' sena l-oħra. Il-vitmi ta' kull rejat kriminali xorta għandhom ikollhom drittijiet bażiċi assigurati. Ikun, ikunu fej ikun li sar ir-rejat fl-Unjoni Ewropea. Dawn huma drittijiet prattiċi għaċ-ċittadini Aħna drabi laqqas biss ikunu jafu li għandhom dawn id-drittijiet. Ma jkunux lanqas jafu kif dawn id-drittijiet jitħlu fil-perspettiva fil globali ta' drittijiet u responsabiltijiet. Umbat, mwet li tukol japprezza il-frontir il-ġodda ta' drittijiet fil-ġanet li ġejjin aħna fil-plenarja għanna nivvotaw pakket fuq il-data il-ġdid għal-ċittadini tantem il-Parlament Ewropew ħadem bisħiħ fuq dan. Verament, se tkun leġislazzjoni importanti ħafna fl-istorja tal-Parlament. Qed nitkellmu fuq il-valuri komunitana, drittijiet u l-parteċipazzjoni. Aħna verament qed nipprovaw id-drittijiet u l-valuri tagħna noħduhom pass il qudiem anki fl-era diġitali. Mhix mhuwiex suġġett faċli u ma importanti li intom tkunu em, tafu tkunu konxi l-fat li qegħdin ukoll nitlu f'dan il-qasam il-privatizza, s-sigurtà, affarijiet kunċetti diffiċli ħafna ma rridu li jkollna bilanċ kif inhu xieraq. Dawn huma eżempji fejn qegħdin jaħdmu bisħieħ il-kumitati tagħna anki jekk nafu li drittijiet ħafna drabi ma nkunux nafu bihom edinem imma ma nkunux konxi tagħhom. Tajjeb li meta fl-approċċ tagħna il-kumitati jaħdmu fl-imkien naraw kemm dejnsu fuq il-fatt kemm huwa importanti dawn id-drittijiet komuni u l-valuri meta nkunu fuq il-frontiera tajjeb li l-ċittadini intuhom iktar aċċess u iktar nikkomunikaw aħjar. Nispera li matul il-konferenz din il-konferenza tkun ikollha riżultati pożittivi ħafna. Grazzi ħafna. Just an example of, of a well-functioning. Eżempju ta' kooperazzjoni tajba li taħdem ukoll bejn kollegi u kumitati fil-Parlament. It-tielet kollega Pavel Svoboda, il huwa President tal-Kumitat tal-Affarijiet Legali. <clears throat> Grazzi Cecilia tal-istudentni hawnhekk għal ftuħ ta' dan l-avveniment fuq ċittadinanza Ewropea. Claude, per kollegi, li jena kontent ħafna nkun hawnhekk flimkien mal- ko-presidenti tal-komitati l-oħra. U jidispieċini illi Danuta taħub nirmiex maħna fl-istess ħin. Il-komitat tiegħi fil-liġi ċivili hija importanti għal ċittadini għaliex timmira biex tejn il-familji jelbu diffikultajiet legali li jistaw jiġu mill-ċaqliq ħieles minn frontiera l-oħra. Waħda mill-successi, l-ikbar successi mill-liġi materjali <clears throat> fuq il-successjoni kienet eh, pass importanti l-qoddim ċittadini Ewropej, għax dan jfisser li jekk xi ħadd ikollu art u proprjetà f'stati membri differenti, eh, allora dana ikun tapplika liġi waħda li tapplika anki fis successjoni u jista' jażel ukoll il-liġi tan-nazzjonalità tiegħu jekk huma jgħixu anki fi stati membri differenti. Hemm dejjem iktar ċittadini Ewropej li jażlu jagħmel ħafna drabi biex jaħdmu, biex jitħarġu jew anki meta ma jaħdmux iktar. <clears throat> ħafna ċittadini eh, spess jinvolvu iktar minn stat membru wieħed. ċittadini li jazlu li jiexu f'stat membru differenti minn tagħhom dejjem ikollhom diffikultajiet eh, meta jiġu mbagħad biex jiktbu testment. Xi aspetti eh, ta' suċessjoni jistgħu jkunu koperti mill-liġi tal-istat tal membru fejja odu u oħrajn mill-istat membru ta' ċittadinanza. Il-reammissjoni eh, ġiet e, eh, u koll eh, t-dependi minn stat membru iħor, kultant jista' jiġri. E, dan il regolament jipermetti li nelbu dawn id-diffikultajiet billi jkun hemm testment li <clears throat> jinkludi E l-istati membri kollha fejn e, il-proprjetà teżisti. U biex wieħed jissemplifika dejjem iktar dan il-kwistjonijiet u ma jistaw anki jiksbu ċertifikat Ewropew ta' suċessjoni biex ikunu jistaw jitrasferixxu l-assi fisimhom. Din il-leġislazzjoni għal daqstant hija eżempju ta' eh, kas li fih il-Parlament ħadem għal drittijiet ta' ċittadini. Eżempju jħor jista' jkun il-regolament Roma tlieta fuq il-liġi applikabli għad divorzju u għas separazzjoni legali. <clears throat> Fejn il-kollega li huwa rapporter se jitkellem iktar tard hija l-unika eh, eh, liġi li diġa applikabli fil-liġi ċivili u tagħti liġijiet ċari fuq il-dissoluzzjoni tal-żwieġ. Il-Kumitat tiegħi qed jiġi konsultat għattini darba fuq żewġ proposti li rigwardaw deċiżjonijiet fuq kwistjonijiet ta' reġimi ta' proprjetà matrimonjali u il-konsegwenzi anki ta' unjoni ċivili il- ir-regoli qed jiġu ċarati fuq eh, il-proprjetà ta' dawn il-koppji. Nittamaw li sa' ġunju ta' din is-sena nkunu temmejna l-leġislazzjoni. Il-Parlament ukoll qed jiftaħ leġislazzjoni fuq l-adozzjonijiet transkonfinali għax dena qasam li ħafna problemi għandhom problemi, ħafna familji għandhom problemi. <clears throat> Dawn huma sempliċi eżempji ta' leġislazzjoni reċenti u proposti li qed jiġu diskussi bħalissa li għandhom jagħtu eh, sens ġdid tal-kunċett ta' ċittadinanza. Nittamaw li intkom tidu pjaċir dan, dan l-avveniment u nħares l-qoddim lejn id-dibattiti li se jkonna dal-ħodu għarlof sinar. Grazzi Pavel u sfortunatament dan u taħibner li għab president tal- kumitat tal-affarijiet konstituzzjonali ma tistax tkunaw, eja eh, batit e, eh, eh, il-klim tagħha u talab talbet skuża li ma tistax tkunaw. U jiena se naqra il-klim tagħha. Il-trattat ta' Maastricht fl-1993 introduċa formalment il-kunċett rivoluzjonari tal-kunċett ta' ċittadinanza fl-Unjoni Ewropea. Din il-nozzjoni rivoluzjonarja e, stabilitu koll il-drittijiet sħaħ illi ċittadini kollha jistaw <clears throat> jistaj kollom. Il-dritt ċaqli, il dritt tal-vot u li jkunu kandidati fl-elezzjonijiet. Id-dritt u koll għal protezzjoni konsolari e, u id-dritt ta' il e, li wieħed jippreżenta petizzjoni il-smih se jitkellmu fuq dawn l-erba drittijiet ċivili biex nkun nista' naraw x'possibilità hemm biex wieħed igawdihom bisħiħ u forsi biex intejbuhom wara Maastricht. Umbagħad kien hemm it-trattat ta' Lisbona illi eh, illi ċittadinanza ħadet status formali eh, billi ġew inklużi fit-trattat tal-Unjoni Ewropea eh, id-dispożizzjonijiet fuq prinċipji demokratiċi fl-artiklu 9. Kull ċittadin ta' stat membru se jkun anki ċittadin tal-Unjoni Ewropea. Lisbona għandha l-meritu wkoll illi taraf anki l-importanza tal-parteċipazzjoni ta' ċittadini fil-ħajja demokratika tal-Unjoni. Għaliex, eh, waqfet ukoll dritt ieħor politiku dak li eh, eh, dak li huwa l-inizjattiva ta' ċittadini illi qed iżid il-demokrazija parteċipatorja. Aħna kontenti nitkellmu fuq dan il-suġġett anki waqt ismih. F'konklużjoni, nista' ngħid illi fl-2001 il-qorti eh, ħarġet sentenza illi l-istatus ta' ċittadin tal-Unjoni Ewropea eh, se jkun status fondamentali eh, tal-istati membri kollha u jagħti lil kulħadd l-istess drittijiet skont il-liġi. Dan din l-istqarrija eċċezzjonali timplika illi ċittadinanza ta' tal-Unjoni Ewropea hija sinonimu ta' drittijiet maqsuma għal daqstant iċ-ċittadini kollha tal-Unjoni għandhom id-dritt formali illi jiddiskutu, jeżaminaw jikkommentaw uh, id-drittijiet imma speċjalment eh, igawdu dawn id-drittijiet. <clears throat> U dana kien il-diskors ta' Danuta Hubner, se tiġi iktar tard u warlof sinar ħatkunaw. Imma dal-għodu le. Issa nibdew direttament fl-ewwel parti. Grazzi lilkom, kollegi, għal klim taftuħ u din il-parti illi jisima illi namlu ċittadinanza tal-Unjoni realtà għaw żewġ panels L-ewwel waħda fuq l-eżerċizzju effettiv tal-ċittadinanza tal-Unjoni u drittijiet tal-ċaqliq eh, ħieles. U t-tieni eh, panel fuq l-eżempi illi dawn id-drittijiet impoġġuhom fil-prassi, ċoħe protezzjoni konsolari, ċirkolazzjoni transkonfinali ta' dokumenti u anki kooperazzjoni fil-liġi ċivili. Iż-żewġ panels fihom eh, prezentazzjonijiet u intervenzjonijiet li se jippermettulna nisimgħu l-membri tal-Parlament, esperti, petizjonanti u anki rappresentanti tal-Kummissjoni Ewropea fuq l-aspetti prattiċi ta' tisħiħ ta' ċittadinanza Ewropea. Dawn il-panel se jirreferu għax kiel eh, eh, eżistenti Eh, li ċittadini għat iridu jaffaċċaw meta jipruvaw jizerċitaw drittijiet tagħhom skont it-trattati u nittamaw ukoll illi se jiprezentaw anki soluzzjonijiet fuq kif nistgħu nelbuhom dawn il-diffikultajiet. Jien issa nati il-mikrofonu lil Marie Hélène Boulanger, eh, Head of Unit tal- eh, dritt tal-, -dritt tal tal-ċaqliq ħieles u tad drittijiet ta' ċittadinanza mill-DG Ġustizja u Konsumaturi tal-Kummissjoni Ewropea. Grazie. Membri tal-Parlament, sinjuri, jiena kontenta uh, inkun hawnhekk, speċjalment fil-Parlament, fil-preparazzjoni tal-rapport li miss fuq ċittadinanza u nippreżentalkom il-feedback il li nċevejna minn ċittadini fuq konsultazzjoni fuq id-drittijiet ta' ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea u fuq l-Eurobarometru. Jena, l-għonet se nirrepeti dak li ġas majna, ċoħe fuq dak li fuq id-definizzjoni ta' ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea. Smajna illi dinja imnaqxa fil-trattat tagħna E, ġiet infissata aktar minn 20 sena ilu fit-trattat ta' Maastricht u hija l-qalba tal-proġett Ewropew. Se nirrepeti wkoll dak li diġaġi dak diġa qalet is-Sinjura Hübner li huwa e, l-istqarrija mill-Korti tal-Ġustizzja, tal-Justizia, ċoe li ċittadinanza tal-Unjoni se tkun hija destinata biex jissir l-istatus fundamentali tal-ċittadini tal tal-Istati membri. Kif huwa miktub fit-trattat, kull persuna illi għandu in-nazzjonalità ta' pajjiż tal-Unjoni Ewropea huwa fl-istess ħin ċittadin tal-Unjoni Ewropea wkoll. Il-ċittadinanza eh, tal-Unjoni Ewropea hija addizzjonali però ma tissostitwix il-ċittadinanza nazzjonali. Il-ċittadinanza tagħti lill ċittadini Ewropej eh, ċerti drittijiet. Dritt għal ċaqliq ħieles u ta' residenza skont ċerti kondizjonijiet meta jiexu f'stat membru ieħor id-dritt biex li jivutaw li jkunu kandidati fl-elezzjonijiet lokali u Ewropej, id-dritt li ma, ma jkunux vittma ta' diskriminazzjoni u imħabba li huma ċittadini tal-pajis tagħhom, id-dritt tal-protezzjoni konsolari, dan huwa dritt ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea illi jistaw jitolbu lajnuna mill-ambasċata ta' kwalunkwe pajis ieħor fejn ma jkollhomx il-rappreżentanza tal-pajis tagħhom u jistaw jibbenefikaw mill-protezzjoni fl-istess kondizjoni tal-pajis eh, illi appoġġom, illi, illi ospitom. Unbat hemm id-dritt għal petizzjoni għal Parlament Ewropew li applikaw għall-Ombudsman illi jitkellmu illi indirizzaw kwalunkwe istituzzjoni f'waħda mill-lingwi u, u dritt anke għall-inizjattiva ta' ċittadinanza. U dan se nitkellmu fuq l-lum. Dan id-dritt, dawn id-drittijiet illi huma miktubin fit-trattat, fit-trattati, u koll jiġu regolamentati l-istrument speċifiku tal-Unjoni Ewropea u jina nishtiq nereferi anki għal direttiva reċenti fuq il-protezzjoni konsolari illi se nitkellmu fuq anki iktar tarda lodu. Kif diġa għadna, il-Kummissjoni għanda dmir illi terrapporta kull tliet snin l-Parlament Ewropew l-Kunsill fuq l-applikazzjoni tal-regola ta' non-diskriminazzjoni u ta' drittijiet ta' ċittadinanza fl-2010 dan l-artikolu 25 ta' trattat, e, sikja għal najdulu aħna rapport tal-artiklu 25, illi huwa akkompanjata l-ewwel darba mill-inizjattiva ta' ċittadini illi jippreżenta ideat fuq l-azzjoni biex inkunu nistgħu nifaċilitaw l-ħajja ta' ċittadini. Rapport simili ġi publikat fl-2013 li kien fih proposti ġodda l-azzjoni biex inkunu nistgħu ntejbu. In il-ħajja ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Il-rapport li miss se jkun fl-2016, ġifiri din is-sena, il-Kummissjoni diġa bdiet konsultazzjoni pubblika u anki żewġ eh, stqarrijiet flash Eurobarometer u anki referenza għal smih tal-lum li se jkonna possibilità nisimaw intkom l-opinjoni ta'kom. Fuq il-konsultazzjoni pubblika, Eh, dina ġiet imnida mill-Komissarju eh, Jorova f'Settembru u flimkien mal-feedback me ċittadini fuq l-esperjenza tagħhom fuq id-drittijiet ta' ċittadini Ewropej u kien hemm mistoqsijiet speċifiċi fuq l-opinjonijiet tagħhom fuq l-esperjenza tagħhom u fuq anki l-ideati li jista' jkollhom biex jkun nistgħu ntejbu dan il-konsultazzjoni Eh, speċat f'Deċembru, eh, rċavejna iktar minn 2000 eh, risposta, specialment minn ċittadini manki mill organizzazzjoni ta' soċjetà ċivili u anki mill autoritajiet lokali u reġjonali, akademiċi u anki partijiet oħra interessati mill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Fuq il-profil ta' ta' dawk li rispondew hemm ħafna informazzjoni fuq il-website u anki fuq il-fact sheet, però sentikom xuhut minn din l-informazzjoni. Il-maġġoranza, il-56% kienu taħt l-età tal-40 sena, u fuq l-euro barometer, għanna zewċ euro barometer biex niġbru l-opinjoni ta' ċittadini, waħda minnhom kienet fuq il-ċittadinanza il Ewropea, f'Ottubru tal-2015 u l-oħra er, kienet iktar speċifika fuq id-drittijiet elettorali. Bej wieħed u ieħor kien hemm 26,500 ċittadin li ġew intervistati fuq il-mistoqsijiet li staqsajna f'dawn is-servizzi, dawn kienu simili għal dawk eh, ta' preċedenti fl-2002, 7, 10 u 12 biex naraw it-tendenzi. U din l-informazzjoni tiġi pubblikata fuq il-website tal-Komissjoni tistgħu sibu diġà u anki fil-fact sheets fuq il-mejda eh, eh, hawnhekk barra mill-awla. <clears throat> Aħna f'dan is-smih illum eh, li qed nagħmlu fl-imkien mal-Parlament Ewropew aħna nixtiequ nirċevu feedback minn għandkom fuq suġġerimenti mill-partit kollha interessati fuq kif nistgħu niffaċilitaw il ħajja tal-ċittadin u nipromovu l-valuri komuni tal-Unjoni Ewropea. E, War l se nitkellmu e, fuq il-parteċipazzjoni demokratika in partikolari. Għal daqstant jiena biex se nitkellem ħafna fuq dan il-suġġett e, partikolari. X'inhuma r-riżultati? L-ewwel ħaġa li nistgħu ngħidu huwa li tjebna ħafna, però għatem xisir fl-Eurobarometru naraw illi ċittadinanza Ewropea hija dejjem kunċetti iktar familjari għal ċittadini Ewropej. Fil-fatt eh, kważi kollha 87% eh, jafu xi il-terminu eh, ċittadini tal-Unjoni Ewropea u jafu li huma ċittadini kemm nazzjonali kif ukoll tal-Unjoni Ewropea. U u kważi 80% jafu li memx tal-fejn jitolbuha din iċ-ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea. It-tieni e riżultat huwa illi iċ-ċittadini jħossuhom li huma aktar informati fuq id-drittijiet tagħhom. U dana minn 36 fl-2012 eh, issa sar 42. Diġà għadna illi hemm potenzjal biex dejjem inżidu il-kuxenza u l-arfin ta' ċittadini fuq id-drittijiet ta' ċittadinanza u speċjalment dak li jistaw jagħmlu eh, jekk id-dritt tagħhom ma jkunx rispettat. 57% tal eh, ta' dak li rispondew fil eh, fil Rometru, iħossu li mhumiex informati fuq dak li jistgħu jagħmlu jekk id-dritt bħala ċittadin Ewropew ma jkunx rispettat. Jekk nħarsu lejn dawk id-drittijiet li ċittadini huma l-iktar kuxjenti fuqhom il-dritt għal ċal iħiles u dritt għal petizzjoni li huma istituti eh, importanti li huma l-iktar marufin. Eh, u rispettivament 84% u 83% ta' ċittadini indikaw li u ma tajbin. Il-kuxenza fuq dak li għandu xaqsa ma' drittijiet elettorali u protezzjoni eh, konsolari Eh, huwa e, tajjeb ukoll. Il-livell fuq id-drittijiet elettorali huwa iktar oli minn qabel. Però hemm hemm hemm tnaqis li sar mill-aħħar darba li isnieħda direttur tiegħi se jitkellem fuq dan il-feedback fuq il-protezzjoni konsolari u interessanti naraw illi l-75% tal-ċittadini Ewropej jaħsbu u mandomx raġun illi għandhom id-dritt jitolbu lajnuna eh, minn ambasċata ta' pajis ieħor anki fil-Unjoni Ewropea, mhux biss barra mill-Unjoni Ewropea, ma anki ġol Ewropea. U dan huwa żball. Eh, irridu naħdmu iktar fuq dan imma dan jfisser illi id-drittijiet il-ċittadini ma jafux eżattament x'inhu huma drittijiet tagħhom f'dan il-każ. Eh, l-isforzi tagħna biex ninformaw ċittadini u nżidu l-kuxjenza tagħhom mod partikolari il-drittijiet elettorali u protezzjoni tal-konsumatur. Ħaġa oħra li ġiet imsemmija u nixtieq nisħaq fuqha huwa interessanti fil-feedback li rċevejna me ċittadini Ewropej huwa illi bħal studi preċedenti kienem opinjoni pozittiva fuq il-ċal ħiles. Il-71% maġoranza assoluta fil-pajizi kollha tal-Unjoni Ewropea jikkonsidraw illi ċal e ħiles. E wasal għal benefiċċji ekonomiċi u dan huwa 4% e, iktar milli kien fl-2012 Din il-veduta, din l-opinjoni pozittiva fuq ċal ħeles ġieti konfermata mill-maġġoranza eh, ta' dawk li eh, rispondew fil-konsultazzjoni pubblika. Eh, iktar minn eh, erba kull ħames parteċipanti, 81% fil-bija kellhom l-opinjoni illi li lejn pajis iħor eh, sej iżid il pozitivament il diverta kulturali. U anki 8 minn 10 77% e eh, e e jgħidu li kattar anki il-komprensjoni reċiproka. Però minna ħal-oħra inqas minn tnejn eh, kull 10-16% jgħidu illi eh, il-fatt illi wieħed imur f'pajjiż ieħor joħloq problemi u dawk li esprimew din l-opinjoni dawn jgħidu għal raġunijiet prattiċi. Il-ċittadini wkoll esprimew l-opinjoni tagħhom fuq il-valur komuni Il-Unjoni Ewropea hija bbażata fuq valuri bħad demokrazija, drittijiet fundamentali, tolleranza, dawn il-valuri kollha huma imnaqxin fit-trattati tagħna. Aħna meta tlabna meta staqsejna disa fuq kull għaxra rispondenti ħassew illi jista' jsir iktar biex jipromuovu dawn il-valuri. U qalu wkoll li dan jista' jinkiseb f'ħafna modi per eżempju bl-edukazzjoni skolastika 91% <clears throat> il-mobilità tal-żaza 72% u attivitajiet kulturali 60%. Iktar minn tlieta fuq kull erba er- er- er- nis li rispondew 80% iħossu l-autoritajiet lokali u reġjonali għandhom għandu jkollhom ruol iktar importanti eh, biex biex fil-promozzjoni tal-valuri Ewropej. U fl-aħħar kważi disa fuq kull 10, 88% esprimew l-opinjoni li l-Unjoni Ewropea għandha tagħti vuċi iktar qawwija li ċittadini, speċjalment żgħażagħ ma mhux biss fil-teħita deċiżjoni demokratiċi, mod partikolari bil-konsultazzjoni online u mekanizmi ta' dialogi. U l-aħħar punt eh, jiena nixtieq nifoka fuq il-feedback ta' ċittadini fil-konsultazzjoni pubblika fil-drittijiet ta' ċittadinanza u x'jista' jsir eh, biex intejbu il-ħajja tagħhom biex jiffaċilitaw il-ħajja tagħhom. U interessanti naraw illi 98% ta', ta dak li rispondew fil-konsultazzjoni pubblika kienu vjaġġaw ġew l-Unjoni Ewropea tal-anqas darba u iktar minn erba fuq kull ħamsa Eh, kienu vjaġġaw iktar minn darba fil-sena. U anki il-60% ta' dawn eħxu eh, eh, f-stat membru jħar għal-menu għal tlet xur. Il-maġġoranza ta' dawn li kienu eħxu f-stat membru jħar għalu li għatma kellom diffikultajiet fuq l-eżerċizzju ta' drittijiet ħob ta' ċittadinanza. U dan huwa żvilupp pożittiv u ta' min wieħed jisħaq fuq, però iktar minn terz ta' dak li rispondew, ċuwe 36% għalu illi li kellhom diffikultajiet fuq dawn id-diffikultajiet il-maġġoranza qalu illi kienu imħabba proċeduri twal amministrativi, 69%, jew anki għaliex ma setawx isibu l-informazzjoni neċessarju jew ma kienux Eh, konxi mid-drittijiet ta' ċittadinanza. U kifat eh, preċedentement dana juri rridu namlu ta' sforz biex intejbu il-kuxenza ta' ċittadini u natu iktar informazzjoni fuq id-drittijiet ta' ċittadinanza. Fil-konsultazzjoni pubblika, iċ-ċittadini kellhom l-opinjoni illi l-informazzjoni li ġiet motija għal dawk li għandhom intenzjoni u jew diġà waslu għandha titjib iktar u per eżempju iktar minn 8 fuq 10, 82% jikkonsidraw illi l-informazzjoni online fuq kwistjonijiet prattiċi fil-pajis ta' destinazzjoni tkun iktar tkun ħaġa l-iktar utili għal dawk li għandhom intenzjoni jmorru f'pajis ieħor. Per eżempju, eh, informazzjoni fuq kif wieħed jirreġistra bħala resident, eh, anki kwestjonijiet pratiċi ta' kif jieħdu tfal l-iskola, eccetera. Kważi tlieta għal minn kull erba, fulmija jixtiequ li kunem eh, il-possibilità li kollom il-fondi amministrativi online. Dina kienet stampa tal-feedback li ċevejna minn ċittadini fuq il-valuri komuni E, tal-Unjoni Ewropea u kif nistgħu ntejbu nfaċilitaw il-ħajja. Il-ċittadini kellhom ukoll ħafna ideat interessanti fuq kif nistgħu ntejbu il-parteċipazzjoni fil-elezzjonijiet tal-Unjoni Ewropea u lokali. U aħna nilqaw anki il-feedback u l-ideat tal-parteċipanti li huma preżenti hawnhekk illum u nixtiequ nisimgħu x'ideat konkreti, ideat, suġġerimenti Eh, jista' jkollhom fuq kif dawn l-eżerċizzju ta' drittijiet jista' jitjieb meta wieħed jqis li din is-sena se jkun se nagħmlu rapport ieħor fuq eh, ċittadinanza. Grazzi. Grazzi ħafna Sinjura Bonanxie għal dan l-intervent u iva inkoraġġanti Jina u kol naqra sorpriza li iċ-ċifri huma daqshekk inkoraġġanti u li ċittadini għandhom ċertu aspettativi. Issa fidejna il kol biex inwaslu rizultati, kif ukoll nippruvaw neliminaw dawk l-ostakli burokratiċi li isemmu iċ-ċittadini li huma negattivi b'mod partikolari. Issa qed gost li nista' nilqa lil Gillian Kelly um, konsulent eh, u naddi il-kelma lila. Grazie ħafna, Signora President Palma, et tinti jina ġeja minn Miljon li huwa kumpanija tal-konsulenza bazata fil-Brussel u aħna kon qed naħdu fuq studju għal-Parlament Ewropew għall-ostakli għad-dritt tal-movement ħiles u residenza tal ċittadini tal-Unjoni Ewropea u l-familji tagħhom u persuni li ġejjin minn pajjiżi terza u terzi wet nippreżenta s sejbiet preliminari. Sejbit preliminari huma bbażati fuq perspettiva ġenerali tal-istati membri. Analiżi dettaljata, għadha mhix iddettaljata, analiżi dettaljata, il-studju Eh, aħari ħajkun ibbażat fuq disa rapporti dettaljati ta' pajjiżi minn Belġu, Ġermanja, Spanja, Franza, Irlanda, l-Italja, l-Polonja, l-Iżvezja u Renju Unit. Dawn ħajatu stampa aktar dettaljata kif ukoll firxa ta' ejjun differenti kif ukoll inkluż il-petizzjonijiet u kazistika. Għalhekk ir-riċerka tinsab e, fi stadju e, bikri għax ħafna minn dawn il-pajjiżi li ħankopru għadna ma koprejnihomx f'dawn is-sejbiet preliminari għadni qed nistennew ir-rapporti minn l-esperti nazzjonali. Għalek, f'din il-prezentazzjoni għan semmi xie xejriet li aħna notajna, imma d-dinja evalwazzjoni inizjali. Għan referi u koll eh, għal eżempji speċifiċi ta' kazijiet rapportati u il-menti li saru fl-stati membri. Nishtiqkom t-notaw li dawn l eżempi mux neċessarjament stampa rappreżentattiva ta' situazzjoni fl-istat membru partikolari. Mela l-ewwel net. Biex nagħti naqra kuntest għad-direttiva eh, tal-2004-38 EC li hija magħrufa bħala id-direttiva taċ-ċittadinanza Ewropea, din hija maħsuba biex tgħin li ċittadini jeżerċitaw id-dritt tagħhom li jaħdmu jiċċaqalqu minn posta l-ieħor. U ir-regoli u tikkonsolida regoli li qabel konna nsibuhom f'ħafna direttivi differenti. Trasposizzjoni ġenerali tad-direttiva kienet waħda diffiċli Fl-2008 għal-Kummissjoni Ewropea, ek kif ukoll il-Parlament Ewropew, rapportaw fuq it-trasposizzjoni tad direttiva u kien hemm riżultati diżappuntanti. Dak iż-żmien aqqas stat membru wieħed ma kien għamel trasposizzjoni tad direttiva b'mod effettiv u korrett kollha kemmi. Min barra dan, ma kienx hemm artiklu wieħed tad-direttiva li ġie traspost mod effettiv u korrettament mill-Istati membri kollha. Fl-2008, rajna li partijiet konsiderevoli u dispożizzjonijiet kruċjali tad direttiva ġew trasposti mod ħażin. Kwistjonijiet ta' traspożizzjoni li kellhom x'jaqsmu l-aktar mad dritt tal-stati membri oħra, ta', ta membri tal-familja oħra, inkluż ċittadini ta' pajjiżi terzi, kellhom problemi partikolarment dwar l-ammont minimu li jista' jiġi konsidrat bħala biżejjed u li ma jittieħdux deċiżjonijiet ta' bażi ta' ċirkostanzi personali. Kien hemm kwistjonijiet ukoll dwar il-karti tal-identità mal-tkeċċija u salvagwardi proċedurali. Minkejja il-tentattiv li il-direttiva tiġi trasposta b'mod effettiv mill-istati membri xortu għadha kien hemm numru ta' ostakli li ixeklu il-dgawdija eh, tal-dritt għal ċaqliq għal-membri għal-ċittadini tal-istati membri familji tagħhom. L-ostakli ewlenin dwar il dritt ta' tħul kellhom x'jaqsmu l-ewwel ma' eh, rekwiziti ta' dokumentazzjoni eċċessivi għal viżi ta' tħul. Ostaklu ieħor li ġi rapportat kien ir-rifjut ta' dritt għal proċedura accelerata għal viżi ta' tħul. Ostaklu ieħor kien in-nuqqas ta' jew inkella ta' informazzjoni li tħawat dwar il-viżi. U kif ukoll ma netawx raġunijiet għal fej ġew irrifjutati l-viżi f'numru ta' stati membri, per eżempju, membru ta' familja mhux tal-Unjoni Ewropea ta' ġifri familja tal-ċittadin tal-, -ċittadin, eh, tal tal-Renju Unit li kienet jivjaġġa lejn l-Irlanda eh, mal-familja tiegħu ma setax jidħol eh, u spiċċaw keċaħlura minn fejn tela u tilef 3000 euro f'din is-ċirkostanza. U hemm ukoll dewmien. Hemm hemm ostakli simili wkoll dwar id-dritt ta' residenza, per eżempju. Ġi rapportat f'numru ta' stati membri li dewmien eċċessiv biex wieħed jikseb E, karti ta' residenza jew kella ċertifikati ta' reġistrazzjoni ġew identifikati, per eżempju f'Ċipru, hemm ħafna dewmien, ħafna backlogs minn ħafna minħabba l-implementazzjoni tad-direttiva u dan wasal għal dewmien ta' kważi 12 xar tal-proċeduri amministrattivi dwar e, appuntamenti biex wieħed ikun jista' jikseb ċertifikat ta' reġistrazzjoni. Il-rekwiziti ta' dokumentazzjoni eccessiva u koll ġew indikati f'numru ta' stati membri bħala ostaklu. Ġi rapportat kas fl-Irlanda fejn l-applikant kellu jagħti dettalji ta' l-okkupazzjoni tal-applikanti, il-numru tal-PPS, il-dekirazzjoni ta' kondotta li imur l lin minn dak li jitlob l-artiklu 10 ta' direttiva rekwiziti tqal biex wieħed jikseb il-karta ta' residenza u kol ġew rapportati bħala ostaklu għal drittijiet ta' residenza. Issa dwar l-ostakli dwar sigurtà soċjali. Dewmien, rifjut li wieħed iħallas, kif ukoll ostakli li wieħed jirnex li jikseb il-benefiċċji tal-familja ġew rapportati f'numru ta' stati membri. Per eżempju, l-children's allowance jew inkella l-allowance tal-ġenituri biex xtaħodhom għandek bżonn eh, permess ta' residenza permanenti. Ostakli biex wieħed jirċivi il-benefiċċji tal-qat ukoll eh, kien hemm problemi f'numru ta' stati membri. Fl-Awstrija dawk li applikaw għall-ewwel darba hemm bżonn ta' 52 ġimgħa ta' ħidma assigurata soċjalment fil-sentej ta' qabel it-talba jrid waħda mill-kundizzjonijiet. Hemm nuqqas ukoll ta' koordinazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali dan ukoll ġi rrapportat bħala ostaklu. Minn barra dan, sejba interessanti fi Spanja hija li mill-2012 iċ-ċittadini Ewropej kif ukoll membri tal-familja li huma ċittadini tal-pajjiżi terzi huma fil-fatt esklużi milli kollhom aċċess għas sistema tal-saħħa pubblika ħlief għal tfal taħt 18 sena nisa tqal jew inkella f'każijiet urġenti. Issa biex naddu għall-ostakli ewlenin kif ukoll kwistjonijiet dwar diskriminazzjoni u l-aċċess fl-aċċess tal-libertà ħilsa u drittijiet. Min analiżi ta' dawn is-sejbiet preliminari kien hemm ħafna ilmenti dwar id-diskriminazzjoni għabbażi tan-nazzjonalità. Din hija xi ħaġa ġiet irrappurtata f'numru ta' stati membri b'mod partikolari dwar differenzi fil-miżati bejn ċittadini u mhux ċittadini ta' stat membru partikolari kif ukoll regoli ta' taxxa differenti għal dawk li huma eh, ċittadini tal-Unjoni Ewropea u dak li ċalqu. Issa dwar differenzi tal-miżati Eh, student tar-Renju Unit li qed jistudja fir-Rumanija għanduna li mhux suppost eh, qed iħallas iktar minn ċittadini rumeni, kienet iħallas 5.000 euro għall-studju fil-wat li l-studenti rumeni iħallsu 1.000. U anka ir-regoli ta' taxxa differenti insibuha fil-Lussemburgu. Issa fil il-bonuses ta' tfal, ehm, jider li hemm trattament differenti għat-taxxa fejn irridu jagħmlu talba għal tnaqqis tat-taxxa. U anka fuq il-lif il-ħaddiema eh, residenti jirċivu l-bonus automatikament għalli xija parti mill-loti għal tinata mill-istat li tinata l-tfal. Il-nuqqas ta' approċ konsistenti għal rikonoxximent tal-partnerships hija Eh, taffettwa dawn it-tip ta' familji. Kif ukoll il- eh, il-żwiġijiet jew l isħubijiet tal-istess sess. Fir-Repubblika Ċeka dawn jistgħu jiġu reġistrati biss jekk wieħed miċ-ċittadini huwa ċittadin tal-Repubblika Ċeka. Dan ifisser li jekk ikollok ċittadini li qegħdin jgħixu hemm li mhumiex mir-Repubblika Ċeka u li xi jirreġistraw il-subija tagħhom ma jistgħux Kif ukoll hemm diskriminazzjoni fuq oriġni etnika, hemm diskriminazzjoni kontra ir-Roma meta jiġu biex jeżerċitaw il-drittijiet tagħhom ta' ċaqliħieles jew ta' residenza, pereżempju fil-Lussemburgu. Persuni tar Roma faċċaw diffikultajiet għal dak li huwa reġistrazzjoni tal-residenza lix E, eh, fil-Lussemburgu ma jistawx jiexu fil-karavans għaliex e, eh, fil-Lussemburgu il-sit tal-kampeċ mu jiexu konsidrat bħala residenza biex natikom konklużjoni qasira għal daw il-sejbiet preliminari tal-istudju tara sissa jider li kwistjonijiet ta' implementazzjoni diffiċli ta' direttiva fil-leġizlazzjoni nazjonali. Aktar minn 10 snin wara l-adozzjoni ta' direttiva għatem ostakli prattiċi għall-applikazzjoni ta' dawn id-drittijiet U xejra li naraw hija li il-piżijiet amministrattivi u il-burokrazija, per eżempju dewmin, dokumentazzjoni eċċessiva li tintalab u noqas ta' kooperazzjoni u informazzjoni ħażina bejn awtoritajiet nazzjonali jider li huwa l-ikbar ostaklu għat ċittadini Ewropej u il-familji tagħhom li huma ċittadini ta' pajjiżi terzi milli jiksbu dawn id-drittijiet ta' ċaqli u ta' residenza. Minn barra dan, il-membri tal-familja li huma ċittadini f'pajjiżi terzi huma eh, grupp tal-mira li qegħdin jinsertaw l-aktar ostakli għal dawn id-drittijiet. U fl-aħħar net hemm numru ta' elementi għolja fuq diskriminazzjoni marbuta ma' nazzjonalità, partikolarment eh, dwar il- eh, differenzi fil-miżati kif ukoll ir-regoli differenti tat-taxxa. Grazzi. Grazzi ħafna lilek għal din il-kontribuzzjoni minn tiegħek. Issa nixtieq ngħaddi il-kelma il kelma l issur Stil Illebor li huwa membru tal-Ewropew madwar id-dinja li hija organizzazzjoni għal ċittadini Ewropej li morru jgħixu f'pajjiż li mhux tagħhom. Mikrofonu għal kellimek jogħġbu. Mikrofonu. the right one? Okay, here we are. Yeah. So I'll try again. Um, mela ħanerġa nipprova. Grazzi lill-Parlament u l-kumitati li huma rappreżentati hawnhekk nixtieq nirringrazzja l-Kummissjoni Ewropea tal-li aċċettat eh, li aħna rappreżentanti ta' dawk li fil-fatt jużaw iċ ħieles tal-ċittadini eh, hawnhekk. Għal-jom li ċittadinanza tal-Unjoni tkun realtà hija ta' tħassib. E, min qal li ċittadinanza huwa id-dritt li wieħed ikollu drittijiet. U jiena naħseb li aħna fuq dan qed nitkellmu x'inhuma drittijiet li għandna u liema drittijiet huma diffiċli wieħed jeżerċita. Yes, here we are. Uh, that's the first one. Um, these people... Dawn in-nies li jena semmejt. Dawk li jeżerċitaw ċaqli ħieles huma aktar minn nistgħu nimmaġinaw aktar minn 14 il-miljun ċittadin tal-Unjoni Ewropea li qegħdin jgħixu jaħdmu f'pajjiż li mhuwiex tagħhom. Jekk aħna nħarsu lejn id-dinja kollha kemm hi, hemmhekk ukoll għandna ċittadini tal-Unjoni Ewropea u għanna ammont li bellaħna ta' 80 miljon ċittadin Ewropew tal-Unjoni Ewropea. Ġviri, u dinja stima konservativa li xuwa diffiċli wieħed kun jaf eżatt, eżatt, huwa diffiċli wieħed jgħod persuni li jkollu jċaqalqu. L-organizzazzjoni li qed nirrappreżenta hawnhekk li TTW aħna il-membri il tagħna huma l-organizzazzjonijiet nazzjonali tal-expats, pereżempju Swedes Worldwide huma eh, ma ħsieb l-Svediżi. Aħna minnaħa l-oħra nippruvaw nieħdu il kulħadd billi nkellmu l-Organizzazzjonijiet Nazzjonali tal-Expats. Insibu soluzzjonijiet komuni u mbagħad nippruvaw inqajmuhom fora bħal tagħna għall-Kummissjoni Ewropea u awtoritajiet oħra. jina naħseb li kien pozittiv ħafna li rajna eh, il-feedback li rċivejna minant il-Komissjoni u anka l-President tal-Komitat. Imma għannu ma naħsibx nistaw nitkellmu dwar ċaqliq ħieles l lum il-ġurnata jek ma nsemmux il-krizi tal għal Għalfejda, dan għaliex palma indunaw ħafna nis, numru ta' żmien, id-dritt għal ċaqliq ħieles Ehm, dan ġi qabel il-kriżi tar-rifuġġati għalhekk jagħmilha diffiċli li wieħed jiddefendi id-drittijiet taċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea jagħmilha diffiċli nagħmlu distinzjoni bejn kategoriji ta' migranti din hija xi ħaġa narawha kuljum. Hemm rifuġġati li huma li ġejjin għandna għal ħarsien u għal protezzjoni eh, U mbagħad hemm iċ-ċittadini Ewropej li jdur dinja imma mbagħad hemm immigranti minn madwar id-dinja li jaslu għaw biex ifittxu opportunitajiet ġodda. Il-persuni fil-post kultant ibatu biex jagħmlu distinzjoni bejnietom x'inhuma min huma u x'inhuma drittijiet tagħhom. U palma rajna fil-preżentazzjoni, kultant l-awtoritajiet lokali wkoll għandhom dik il-diffikultà. Sabiex ikonna il-fatti kollha korretti hija xi ħaġa importanti ħafna U importanti ħafna li konna l-istatistika dettaljata u li nassiguraw li l-impatt ta' din il-kontribuzzjoni mill-Unjoni Ewropea, mill-ċittadini għall-Unjoni Ewropea, jiġu imkejla u ikkalkolati. Intom forsi rajtu l-aħħar punt fuq din slide scaremongering li wieħed jipprovaj bezza. Dan huwa abbuż ta' statistika. Il-konfużjoni, il-taħlit ta' dawn it-tlet jiena semmejt qabel eh, biex eh, ikun hemm eh, atmosfera ikun hemm atmosfera ta' inċertezza biex ikun jistaw jiksbu l-għanijiet politiċi tagħhom. Ġifieri dan l-scaremongering li tagħti informazzjoni li forsi tpezza. Jekk aħna naraw stampa bħalma minna issa, dan iċċaqli ħieles, dritt ta' ċaqli ħieles, kif qed jiġi eżerċitat bħalissa? Ora bħalma għet għandna ftit iżjed minn 14 miljun ċittadin Ewropew li jiċċaqlaq, imma xejrit fl-Ewropa ma' differenti. Jekk nippruvaw nkejlu naraw li fil-fatt mhumiex l-istati membri jew ċittadini mill-istati membri l-antiki li ċalqu għan xwieħed punt fil-mija tal-popolazzjoni kollha ċalqu fil-waqt li fl-istati membri li waslu fl-Unjoni Ewropea li naqdu mal-Unjoni Ewropea wara l-2004 huwa iżjed minn doppju 5.6%. Mela, ix-xejrit li konna nafu qabel kienet mit-tramuntana għal nofsinarju bil-kontra immissa iċċaqli għajja mill-punent tal-vant jew l-vant tal-punent. U jekk naraw eh, il immigrazzjoni li kienem qabel, per esempio, kienem nis li kienu jmorru mill-Irlanda għal istati Uniti jibqaw hemm, imma illum il-ġurnata naraw immigrazzjoni aktar ċirkolari. In-nies immorru mill- mill-vant tal-Ewropa għal punent tal-Ewropa u mbagħad jiċċal u jerġgħu. Fil-fatt għandna kunċett ġdid il-homecoming li tmur lura id-dar. Aħna kellna problema speċjalment fl-istati tal-Baltiċi fej kien hemm parti kbira tal-popolazzjoni tagħhom li emigrat. għamel dan? E, jispiċċa li Iż-żaza, il-persuni jihdu inizjattiva f'pajjiżhom jispiċċaw jitilqu. Għalhekk x'għamlu huma u fil-fatt anka stabbilixxew ministeri biex jagħmlu xi ħaġa għall homecoming biex imorru lura id-dar. Għalhekk biex najdilkom li din miex problema biss tal-Baltiċi imma anka l-Svedizi li issa qegħdin jippruvaw jagħmlu ġestjoni ta' homecoming ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea tal-Svedizi minn pajib minn postijiet oħra. Ek fil-fatt qed jagħmlu eh, anka fil-organizzazzjoni Swedes Worldwide. Mela ħana issa għal ħut mill-miżuri konkreti għalix il-President dak li talbet ek għalet il-Komissjoni li xtaqo jisimaw f'din il-konferenza, mela x'inhuma il-miżuri konkreti li qegħdin nipproponu. Il-miżura ġenerali eh, hija dik li defendu iċ-ċaqliq ħieles. U din hija xi ħaġa li issir b'mod effettiv ħafna minnaħa tal-Kummissjoni Ewropea. Il-proposta tagħna hekk anke lill-Kummissjoni Ewropea u lill-Parlament speċjalment il-Kummissjoni, għaliex huma il-gwardjani tat-trattati. Aħna rajna ħafna eżempji fil-prezentazzjoni ta' qabel li għatem ħafna xisir. U dan ifisser li inti trid tiddefendi t-trattati U ovvjament din hija sitwazzjoni fejn meta jkun hemm sitwazzjoni ekonomika ibsa, l-istati membri innaqsu il-benefiċċji soċjali naħseb dan fil-fatt kien hemm wara eh, uħut mir riżultati li rajna u hawnhekk għandna bżonn difensur. U l-unika difensur li għandna hija propju il-Kummissjoni Ewropea. <clears throat> L-inqajmu kuxenza dwar dan l-inqajmu eh, kuxenza ta' xinuma il-problemi ta' ċaqli ħafna drabi, palma is-semma, eh, is-serraħ fuq il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja u l-kazistika tagħha. Aħna il-koll nafu każijiet spettakolari li ġew deċiżi, imma fil-fatt hemm sentenzi importanti ħafna hekk kif nimxu l qudiem li jinfluenzaw ħieles tal-persuni u għalhekk aħna nipproponu monitoraġġ. Monitoraġġ ta' sentenzi mill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja bejn ir-rapporti eccellenti li semmitu koll il-President, u semmit ukoll Ellen Boulanger li huma jagħmlu kull tliet snin. Bejn wieħed u ieħor hemm bżonn li nagħmlu segwitu ta' dan. Issa, il-punt li mis suġġerixxi eh, għandu xieqsam ma dak li ħanamlu il-lum għar nofsenar. Il-facilitazzjoni u iż-żieda tal-drittijiet tal-votazzjoni. <clears throat> Fil-konsultazzjonijiet eh, hija sorprendenti li naraw kemm eh, il-reġistrazzjoni elettronika għandha rwol importanti. Forsi mhix diffiċli li nirrikonoxxu għadi għaliex tagħmel parti kbira minn ħajjetna għalhekk dak li qegħdin nimmaġinaw u nipproponu huwa li e, ta' min jaqbes għal dawn id-drittijiet u ta' faċilita idra id-dritt e, jekk nagħmlu mhux biss votazzjoni elettronika imma votazzjoni bl-internet. Aħna rajna mill-preżentazzjoni li għadu kif kenna li il-problemi jiffukaw fejn iffukaw propja fejn ikkonċentraw ruħom iċ-ċittadini eh, li eh, jihdu opportunità miċċaqliq ħieles. Għalhekk aħna naraw eh, il-possibilità ta' font ta' solidarjetà għaċċaqliq ħieles. Għax dak li qed jagħmel pressjoni fuq l-awtoritajiet lokali da mhux fond ġdid dan strument fil-politika ta' koeżjoni li għandu pala għan li jgħin l awtoritajiet lokali sabiex meta jkun hemm konċentrazzjonijiet ta' ċittadini fil-komunità partikolari tagħhom e, jagħmlu e, taffija ta' sitwazzjoni. Irridu niġġieldu dawk li jippruvaw ibezzaw u din hija fil-fatt parti ċentrali ta' din il-proposta. Aħna għadna kollox flimkien, ktibna itra, e, ġbarna flimkien dawn il-punti, batna din l-itra lill-President Juncker, lill-Sinjura Jorova, lill-Kummissarju Timmermans, kif ukoll l-Sinjura Tyson li hija mm, responsabbli għal mobilità tax-xogħol. Aħna qegħdin nipproponu li konna dibattitu strutturat u dialogu fuq ċaqli ħieles. Jekk inti kollok problema, inti tista' tagħmel żewġ affarijiet. Tista' eh, tgħadda rasek fir-ramel u tistenna sakemm tgħaddi jew inkella tiffaċċa s-sitwazzjoni. Jiena naħseb li l-Kummissjoni Ewropea għandha tradizzjoni tajba, dialogu maċ-ċittadini, dibattitu fuq id-demokrazija u biex tkun tista' tagħmel dan f'din ix-xejra li e, tindirizza il-kwistjoni ta' ċaliq ħieles u tati il-materjal utli u strutturat li ir-rappreżentanta tal-Kummissjoni uritna illum. U fl aħarnet għaliex aħna rridna nkunu konkreti għawek, Mela, għalhekk nixtieq nagħtikom xi informazzjoni konkreta ta' affarijiet li qegħdin nagħmlu mela il-fatti u l-figuri. Aħna ħdimna b'mod attiv ħafna mal-Eurostat. Fil-ħarifa se jkun hemm forum fuq l-istatistika fuq il-migrazzjoni soċjali fejn waħda mill sessjoniet li nixina niksbu mal-Eurostat ħatkun fil-fat dedikata għall-istatistika tal-migrazzjoni. Konsultazzjoni pubblika u koll Eh, u rejna li hija utli ħafna, aħna qed nipproponu li konna eh, konvenju ta' espatriati Ewropej u qed naħdmu flimkien mal-Gvern Malti. Fuq il-votazzjonijiet permezz tal-internet għawek u kolħan għamlu xaġa konkreta ħajkun hemm seminar għawek fil-Parlament fl 24 ta' Mejju tal-2016. Aħna qed nagħmlu dan is-seminar mal ma' Sinjora McAvey u fornituri Ewropej ta' sistemi ta' votazzjoni bl-internet. Għaliex aħna nħossu li iva nistgħu nitkellmu, iżda rridu nindirizzaw lil dawk li jistgħu jgħinuna minn perspettiva prattika, iġviri il-providers. Mela din hija eh, xi ħaġa ħassir fl-24 ta' Mejju hawnhekk fil-Parlament u qed nittama li dan jikontribwixxi b'mod attiv għal uħut minn dawn il-problemi li smajna illum. Grazzi. U grazzi ħafna lilek tajt il-President Sur Illeborg hija inkoraġanti ħafna nisimgħuk u anka ta' sorpriża ma nafx għaliex. Ma grazzi wkoll tal-li tajtna ispirazzjoni sabiex niġġieldu din l-scaremongering li qed issir. Grazzi ħafna. Mela issa nitlob lill-Sinjura Ġewxo sabiex taqsam maħna il-ħsibijiet tagħha. <laughs> Grazzi ħafna. Nirringrazzja l-organizzaturi tal-dan is-smieħ li tajtun iċ-ċans ukoll nitkellem. Jiena professur l-Università, nagħmel riċerka d ameka forsi il-kummenti tiegħi ma tantx se jidħlu fi sfera ta' azzjoni konkreta, imma jiena dak li jenikem kemm smajt jispirani tajjeb li nifmu ftit aħjar il-kunċett. ċittadinanza Ewropea Diġa insibuwa imsawra fi trattati il-moviment ħieles tal-persuni issa ilu li, li kien jiġi implementat qabel dak li rajna li ġara fit tlita u design ġifiri anki il-kazistika il fuq il-non diskriminazzjoni li daħlu kollha fis-seħ fil-sena 2000. U hawnhekk ġifiri għandna il- l-status tal-istati membru kol imma l-liġijiet mxow kena direttiva tal-2004 tal-drittijiet tal-ċittadini dan konsoli l-istrumenti li kienem qabel imma ġappu kol xi tibdil importanti per eżempju id-dritt għal rezenza permanenti għal fil-host states Huwa importanti li issa nifmu għaliex edin f'dan l-istadju fid diskussjonietu skużawni jekk se nerġa' nirrepeti xi punti li diġa' eh, għal sur il-borg. L-Unjoni Ewropea illa timbidel eh, b'mod drammatiku anki bil-2004 u l-2007 rajna sħubija ġdida anki fl-2013 u hemm numru ta' stati li ukoll għaddew minn eh, tibdil kbir ekonomiku wara id-89 kien hemm l-immigrazzjoni mill-vant tal-punent jew bil-maqlub u Ovvjament, l nis fil-politika għatma anticipaw kem kien se jkun daqsek importanti kbir kien hemm ukoll ċertu restrizzjonijiet li waqaw meta l-pajjiżi tal-Vant tal-Ewropa issieħbu fl-2004. L-Iżvezja u eh, oħrajn ma kinux għamlu restrizzjonijiet, imma dawn il-flussi rridu narawhom ukoll fil-isfond tal-kriżi finanzjarja tal-2009 rajna il-krizi tal-dejn li għadna nħossuwa sissa dan ġab eh, politika ta' austerita f'ħafna stati li umbat dan ġab għal darboħra wara ħafna snin li rajna li kien emigrazzjoni mill nofsinar lejn il-tramuntana tal-Unjoni fatturi li effettwaw l-ekonomija f'dan iż-żminijiet hemm ukoll tħassib ukoll ta' ċittadini dwar l-immigrazzjoni il-biża dwar l-integrazzjoni ta' ċertu komunitajiet tal-immigrazzjoni hemm ukoll tħassib ta' sigurtà biżgħat li kibru bil-krizi tal-immigrazzjoni li rajna dawn l-aħħar snin fl-2015 u 16 il-konflitt ukoll nuqqas ta' stabilità fil-pajjiż mi fejn ikunu ġejjin in-nies dawn il-biżat ġabu rajna li l-vot mħabba fihom sar kontra l-immigrazzjoni il-liberalizzazzjoni tal-setturi tas-servizz tal-Unjoni u kol seta ġabċer ċertu sfruttar il-fat li wieħed jista' jevadi ċertu regolamenti anki fil-qasam tal-xogħol il-fat li jiġu stazzjonati nies bil-kondizzjonijiet li jkunu eh, kieku qed jaħdmu f'pajjiżhom qed naraw ukoll li fl-istati membri jiġu minati wkoll ċertu regoli tal li jolqtu il-ħaddima normali. Dan ix-xetixizmu li nsibu fl-istati membri f'ħafna minnhom iktar u iktar fejn il-xogħol organizzat dejjem huwa attrajenti fil-perspettiva politika. Jiena fl-opinjoni tiegħi ngħid li dan huwa uh, Eh, il-xenarju perfett għal problemi li jista' jiltaqa' magħhom il-moviment ħieles tal-persuni anki s-sovranità biex l-isfidi hemm bżonn li narawhom flimkien. Il-public opinion polls bħal dik li smajna fuq għalhom juru li l-moviment ħieles jista' ikun il-kunċett li l-iktar importanti ma l-iktar nibża minnu kol fil-proċess integrazzjoni. Dan il-kuntest huwa importanti għax hemm bżonn li nifmu li kif il-moviment ħieles ximpattandu fl-istati membru kif qed jirreġixxu l-istati membri. Għal daqstant jiena naqbel kompletament mal-konklużjoni tal-kollegi tal eh, minn milju il-fatt li dawn id-drittijiet tal movimenti jeles e, e, e, jolqtu ħażin dawk li qegħdin fit-trufijiet anki ġifiri meta hemm il-liġijiet tal-immigrazzjoni nazzjonali, l-aċċess għal benefiċċji, l-possibilità li wieħed ikun jgħix fil-post fejn jaħdem ġifri, <laughs> wieħed ukoll jibda bil-kunċett tal-migranti tajbin u dawk żiena. Dawn huma kunċetti li rridu nkomplu nirriċerkawhom biex ukoll naraw x'inhuma l-ostakoli li qegħdin jiffaċċjaw. Ma jfissirx li stati membri ma jridux jimplementaw il-moviment ħieles, anzi, naħseb li l-maġġoranza tal-istati membri ħafna drabi jridu dejjem jippruvaw ikunu konformi mal-istat ta' dritt fil-movement ħieles Permezz ta' dan biss ikunu jistgħu jagħmlu sens tal- l-impenji li għandhom u l-kredibilità ta' dawn l-impenji li jieħdu bejn xulxin bejnietom l-istati membri. Jipruvaw u kol jaraw kif jibbilanċjaw il-pressjoni politiċi f'dwar l-emigrazzjoni u il-kredibilità tal-impenji li jkunu ħadu fizzavi l-istati membri l-oħra. Għalek jiena naħseb li meta naraw x'inhuma l-miżuri konkreti, ma rridux biss inqisu il-setturi fejn istaw intejbu l-affarijiet, imma ma rridux li konna iktar drittijiet, imma li konna drittijiet li jaħdmu għal dan il-kunċett ta' iktar Ewropa. Da rridu għet, rridu l-kultura tal-Istati membri u importanti li naraw kif reġixxu l-istati membri għall-isfidi tal-moviment TLS u naraw x'inhuma l-istrateġiji li huma iħadnu għalek jiena fil-dokumenti tijaj li publikajt namel tlet, nejt li jem tlet strategiji differenti. Il-drittijiet tal-movimenti jeles jisfruttaw kull tip ta' ċertezza biex jipruvaw jaraw kif jizommu spazju ta' diskrezzjoni anki fil-drittijiet li jesistu anki ġifiri 50 sena wara għad baqa ħafna oqsma fejn inċertezza. Issa l-istati membri u kol mux l-Renju Unit biss jamlu jaraw u koll eżattament il-xejdu eh, liġijiet tal-migrazzjoni meta mqabla mal-liġijiet ta' moviment ħieles, kultura tal-liġi tal-moviment ħieles u kif jista' wieħed ukoll jabbuża. Ġifieri ġifiri minnajr ma jagħtu il-profi ukoll li l abbuża dej hawnhekk għandna sfida. U fl-aħħar l-istati membri iridu u kol jiftħu il-resource base tal-movement ħieles. Għalek jena kien interessanti l-kommenti tijak, Sinjura President, l-kommenti tijak li jett dwar il-fat li l-Parlament huwa kol dan e, huwa importanti għax intom għandkom ir biex tiddefendu ċittadini fi proċessi bħal dawn aħna għaddejjin, eh, anzi, sejkonna periodu fil-ġejjini qarib fejn anki l-liġijiet tal-movement ħieles se jerġu jiġu diskussi. U għet ikun irrit jara għalek xikunu l-interessi li jgħumu fil- eh, leġizlazzjoni komplessa ħafna tal-Unjoni Ewropea u kif l-istituzzjonijiet għandhom rwol f'dan kollu. Dwar il-ċittadini li imorru minn posta liħor dawn jibqaw minoranza nistana bil-ħerqa il-kwistjonijiet li sen diskutu dwar nofsenar illum dwar drittijiet politiċi ta' ċittadini. ċittadini, hemm ħafna ċittadini Ewropej li nil-mardux ninsaw, ma jitċajl ma jimxux minn posta liħor. Grazzi ħafna, Sinjura Xo. Ejja issa niġu nirreferu għal mistoqsijiet tiegħek iktar tard nisimgħu issa il-kollega Laura Ferrera mill-Kumitat Libe li kienet ir-rapporter għal rapport tal-2013 u 14 tal ġifir rapport dwar il-dritti ta' ċittadini. Grazzi ħafna, Presidenta, Signora President, F'dan il-kuntest fej edin naraw il-krizi ħallit ħafna dannu ċittadini, huwa importanti ħafna li naraw kif e, jaraw l-Ewropa ċittadini, Ewropa fejn wieħed għandu kol drittijiet u mhux doveri biss l-Europa li tkun trasparenti, li tkun solidari, li ma tagħmilx diskriminazzjoni, l-Europa fejn taf tibbilanċa l-interessi ta' ċittadini mal-politika naraw li l-aċċess għall-informazzjoni, il-dokumenti u kol publiċi, il-saxħa sigurta soċjali, il-drittijiet ta' xol, il-drittijiet u kol um, attivi u passivi. Dwar drittijiet fondamentali, um, il-rapport tal-2013 u 14 fejn jiena kontrapporter, il-Parlament Ewropew kien għal li ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea li tkun partecipativa u attiva trid tiġi dejjem rridu naraw kif ninkoraġġuha u naraw li ċittadini jkunu kapaċi jieħdu deċiżjonijiet sabiex huma fl-aħħar mill-aħħar ikollhom kontroll fuq kif jaħdmu l-istituzzjonijiet Ewropej. U d-deċiżjonijiet tal-istituzzjonijiet ukoll jiġu jsiru leġittimi, jiġu rikonoxxuti dan dejjem fl-interess ta' ċittadini Ewropej. L-informazzjoni dwar id-drittijiet fondamentali u l-possibiltajiet li għandhom ċittadini sabiex għom jindukrawom huwa eh, ovvjament dritt ta' kif issir amministrazzjoni tajba mill-surveys li saru rajna li 42% bista dawk li ħadu sem kienu informati fuq il-drittijiet tagħhom bħala ċittadini u 26% biss kienu jafu li jeżistu ċertu strumenti biex ukoll jaraw jieħdu ħsieb jekk ikun hemm ksur tal-drittijiet. Dejjem qed naraw aspetti fundamentali naraw ukoll li hemm xi ħaġa li trid naraw li tkun evidenzjata. Qed nitkellem fuq drittijiet fundamentali il-proċeduri ta' wieħed li jagħmel denunċja mill-ewwel niggarantixxu dawn id-drittijiet ukoll tal- ċittadini. Fuq dan l-aħħar aspett wieħed irid jisa' fuq il pat li anki jekk għandek il-dokument il il-Karta ta' dritti Fundamentali li hija l-iktar l-artiklu 51 jiddefinixxi mod restrittiv l-ambitu ta' l-istess dikjarazzjoni qed naraw li wieħed jista' jagħmel rikors imma dan jibqa' limitat. Mu meta jkun hemm ksur ta' drittijiet fondamentali, il ċittadini irid jara li mhux faċli għalih li juri li hemm interess dirett. Anki il-preġudizzi li hija proċedura twila. Ir-rikors għal petizzjoni għaċ ċittadini Ewropej strumenti li għandhom jiggarantixxu u l-parteċipazzjoni demokratiku dialiku l-leġitimità tal-istituzzjonijiet dawn għandhom naċevolawhom naraw li Eh, insaħħom sabiex nerġaw lura mill-noqqas ta' fiduċa li għandhom iċ-ċittadini. Nafu li hemm ukoll il-proċeduri twal li joħonqu iċ-ċittadin. Per eżempju, mhux kulħadd ukoll għandu il-possibiltajiet ekonomiċi biex ukoll jiġu għas-seduti tal-laqat tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet tajjeb li konna dialogu fuq dan is suġġett fuq id-dritt tal-inizjattiva tal-ċittadini Ewropej, hawnhekk ukoll hemm il-problemi żewġ terzi tal-inizjattivi biss setgħu jintlaqgħu ammissibbli wieħed ukoll irid eh, jaċċetta l-fatt li l-inizjattiva Eh, Ewropea, l-ebda inizjattiva Ewropea ma ġabet xi eh, għamlet witti titri għal xi liġi Ewropea. Meta wieħed eh, iqis l-appartenenza fl-Ewropa li għandu dritta li kull ċittadin rridu niżgurawha bit-trasparenza l-informazzjoni li huma verament il-qofol biex iċ-ċittadin ikun jista' ikollu ikollu il-frott kollu ta' ċittadinanza. Mżon bżonn l-affarijiet ikunu ċari, aċċessibbli, sempliċi, jkunu kostanti u l-wieħed irid jara kif it-teknoloġija wkoll tagħti possibilità biex jintużaw l-istrumenti kollha. Anki dejjem qed nitkellmu fuq l-istat tad dritt Ekkin kunu tenaċi biss wieħed nis jista' jiżgura il-ċittadinanza sħiħa tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Thank you, Laura. Thank you also for being. Grazzi Laura, grazzi tal-inti ġejt biex eh, turi għal darbohla didinija joint venture bejn il-komitati. Issa għanna Signora Pistbauer. Bauer li hija waħda mill-eluf ta' petizzjonanti li ġew f'dan il-Parlament biex iqajmu aspetti eh, dwar l-eżerċizzju ta' drittijiet tal-moviment ħieles. Hija petizzjoni verament tajba u ġabet id-differenza. Grazzi tal-inti ġejt, tkellimna fuq l-esperjenza li għaddejt minna. Grazzi ħafna, grazzi tal-li Eh, tajtuni ċans li nkun ma'kom, jiena daqxie eċitata, u mux minni xibdorja nitkellem eh, qoddim tant nis. Jiena, eh, so, Winnie Sophie Fischbauer, jiena ġermani zamma ili nejx 18 sena fid danimarka jiena raġel tijaj huwa Danis, għandi zoċ titfall. tfal Jiena bawer u r-raġel Wadwer u meta aħna eh, iżawġna fl-2011 aħna id-deċidejna li nużaw iż-żewġ ismijiet tagħna eh, skont ġifiri il-prattika fil-Danimarka ġifiri aħna Gilbert Fishbauer tfal tagħna għandhom ukoll l-istess ismijiet fil ġermania għax għandhom ukoll ċatidinanza doppja li huma eh, intitolati għalija minn meta twildu u jiena meta il-Ġermanja rrid nbiddel il jom tiegħi fil-Ġermanja ma kelli xidrit dritt nagħmel dan. Għalhekk, fil-Ġermanja l-isem Gubel mux parti mill-kunjom imma Danimarka huwa normali li inti kollok iż-żewġ kull mijiet anki meta tiżewweġ. Jiena għalluli biex napplika għal kunjom doppju bid-dash imman kien l-applikazzjoni ma ġiet mill-qwa. Il-soluzzjoni xorta kienet li li tpoġini b'kull jom differenti mill-bqija tal-familja tiegħi raġel u tfal. Għaluli li fil-Ġermanja nista' nbiddel uh, eh, ismi jekk uh, naċċetta li kolli ċertifikat tal-tweli differenti minn dak li kelli għal 25 sena sħaħa. Ġifiri, kun jomi u kol kien sej varja minn eh, il jom taħuti. Kien sej koll l-inġib dubji dwar ċertifikati anki tal-Università tiegħi. Dan kollu ifisser li jiena għandi żewġ kuljom differenti skont il-post fejn eh, ċittadinanza tiegħi għax għandi żewġ ukoll ċittadinanza doppja. It-tfal tiegħi u jisom eh, għandhom kull-jum differenti minn tiegħi. Fil-ħajja ta' kull-jum din hija ħaġa li ġib irritazzjoni id-dejjaqna. Anki il-karta tal-identità għandi tnej u jiddependi fej edha u li ma karta nippreżenta. Jina naħseb li Zoċ ċittadini li minn żewġ stati membri jiddeċidu jiżżewġu naħseb li tajjeb li jkollhom l-istess kuljom Għalija din kieku solvi ħafna u ħafna problemi. And uh, now si ħafna l-esperjenza tiegħek li qsamt magħna. Sinjura Winnie Sophie Fishbauer, nista' ngħidlek Goebel Fishbauer kieku tagħmel iktar sens għax wara kollox dan huwa id-dritt tiegħek li tiddeċidi kif it li nsejħulek. Il-Kummissjoni għamlet verament ħafna sforzi biex tinvestiga il-każ tiegħek. Imminti bħala persuna tajt kontribut enormi biex imbidlu il-mod ta' kif wieħed jiddeċidi ismu mhux fuq il-mod ta' ħajja tiegħek imma anke fuq ismek għalhekk nirringrazzjak għan-nom taċ-ċittadini Kollax inti u rejt kuraċ biex tkompli ma taqtax qalbek fuq dan il-kas. Issa, għanna spazju għal-mistoqsijiet u tweġibiet għax l-ewwel sessjoni li kenna. Kulħadd hawnhekk jista' ipoġġi mistoqsijiet punti interessanti. Nixtieq infakkarkom madana kollu li sabiex nisimaw ħafna ħafna nies il jkollkom biż-żewġ minuti tistgħu tpoġġu mistoqsijiet lil nies li għandi hawnhekk miegħi tistaw kol tasmu l femiet imma qed jaġobkom tinsawx t-introduċu lilkom kom fuskom. Awn. Signora Zdanoga, il-kollega mill-partit tal-ħodor. Hmm, so I am a member from the Green Group. Jina membru tal-grupp ta' Hodor. Għandi mistaqsija s-signora Boulanger. Fuq, eh, inti tkellimt fuq il trattat tal-Maastricht. U, pero meta nitkellmu fuq l-aħar petizjonant, U għakas ta' dritt għal ħajja tal-familja dan. U dan għakas u ukoll ta' żwieġ transkonfinali. Inti konsidra illi ksur ta' dan id-dritt u anki ksur ta' dritt għal ċali ħiles fl-istess ħin. Għalix, eh, għax meta nitkellmu fuq il-ksur ta' drittijiet tal-familja dejjem għanna risposta minnant il-Kommissjoni li tajdinna li mem lebda liġi tal-Unjoni Ewropea li t-rigwarda dan id-dritt. Dan huwa kas dan huwa kas li hawn qed e, e, problema ta' tfal, ta' tfal fil-familji u tfal li qegħdin jikbru. U issa sen uh, niddiskutu il-regolament ta' Dublin 2 u għemmek għandna problema legali, e, ċoħe definizjoni tal-residenza abituali ta' tifel li ma jistax eh, jiġi spiegat, però huwa kunċett f'dan ir-regolament li huwa bażi tal-artikolu 15 li jippermetti illi jieħu l-kas minn min orti għall-oħra. Per, per eżempju fil-Latvija, f'pajjiżi, kienem orti fil-Renju Unit, kienem il-problema ta' rtir ta' żewġ titfal minant eh, ċittadin Latvijan Latvjan u Litwan, u kien hemm applikazzjoni li kienet saret tajba b'mod akkurat minn Ministeru tal-Ġustizzja biex dan il każ jiġi traspost għall latvija però ġi rifjutat dan il każ U s-sinja Wikstrom jinsenala issa. Imma fi statistika f'dawn l-aħħar xarajn kien hemm 11 il każ illi tfal ġew irtirati eh, eh, minn ċittadini, minn ċittadini latvjani f'dawn l-aħħar xarejn, 11 f'dawn l-aħħar xarejn biss. Issa nixbru xiftit mistoqsijiet, un nagħti nati il-mikrofonu lill-membri tal-panel. L-ewwel il-kollegi, un anki lill-persuni esterni. Imma l-ewwel Liljana Tum minnant il- eh, eh, mill-grupp eh, parlamentari. Grazzi, President. Attualment ċittadina. ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea mhux biss fuq id-drittijiet imma anke fuq il-valuri. Jiena Estone għanna 87 ċittadin illi mumiex ċittadini Ewropej li daħlu fl-Estonja f'dawn l-aħħar snin. Mhuwiex biss fuq il-ċaqliq ma fuq il-valuri. Imma l-aċċess għal ċittadinanza huwa possibbli biss għal dawk li għandhom iċ-ċittadinanza nazzjonali. U b'ħafna drabi hemm il-proċeduri fl-Istati membri li m'għandhom xejn jaqsmu mad-dimensjoni Ewropea u mad integrazzjoni Ewropea, eċetera. Hemm raġunijiet li wieħed jista' jaċċetta illi e, forsi għanna bżon e, eh, daċxajn ta' armonizzazzjoni fuq l-access ta' ċittadinanza. Għandhom jevitaw diskriminazzjoni. Kull darba li nisma jena e, eh, dawn il-klim fuq il-, -klim fu il ċittadinanza Ewropea u dritt ta' ċittadinanza jiena ħossa diffiċli ħafna fit-termini prattiċi. Xi tfisser di x'inhi definizzjoni? Jekk wieħed ikun eh, mitwielet fil-Europa, fil però mandux id-dritt li jivvota fil-elezzjonijiet lokali, eh, għandu dritt Aguilar. Jiena nixtieq nitkellem fuq il-punt partikolari tan dan nies illi jgħixu fl-istati membri Ewropej, però m'għandhomx ċittadinanza Ewropea. Jiena apprezzajt il-preċiżjoni u l-ispjegazzjoni fuq id-diffikultajiet tekniċi fuq ċaqli ħiles tal-persuni fl-Unjoni Ewropea kollha. Imma jiena nixtieq nisma xiftit iktar komment minn anti Sinjora Boulanger fuq il- data disponibli fuq il-persuni li jgħixu fl-Istati membri Ewropej illi mandomx ċittadinanza u x'numri, x'ċifri għanna u dimna unnek. U tini kwestjoni hija l-importanza tal- pajzaġġ politiku illi dejjem huwa iktar diffiċli l-iżvilupp ta' dak li ngħidulu eh, spazju pubbliku Ewropew. Nixtieq nisħaq fuq l-importanza ta' din il-kriżi ta' identità Ewropea meta nitkellmu fuq il-ċittadinanza u l-ċaqliq ħieles il valuri drittijiet u parteċipazzjoni demokratika, hemm bżonn niddiskutu fuq dan l-ambjent politiku li qed jiddeterjora kontinwament. Grazie. Grazie. Monsieur Martin. Grazzi ħafna, Sinjura President. M'għandix mistoqsija ma' komment fuq wara li smajt id-dibattitu ta' dalodu. Aħna smajna kemm il-darba dalodu li għal ħafna ċittadinanza tfisser li jkollok dritt tal-vot, il-moviment il u jkollok protezzjoni fl-lin minn xtutek. Tajjeb dawn il-valuri imma mhux bizzejed biex wieħed jħoss ruħu ċittadin Ewropej. Kulħadd isib eh, illum kulħadd jaħseb li hu Spanjol, Taljan, Franċiż, eċetera, Ġermaniż għax naf li fej eh, jiena meta immur f'dawn il-pajjiżi hemm eh, ikolli l-istess drittijiet meta jiena naħdem f'pajjiżi pereżempju Franza meta qabel ma' nies li jgħixu fil tramuntana fin nofsnar fil-Vant u l-Punent. Imma mhux il-każ tan-nies li jmorru minn pajjiżhom jaħdmu f'pajjiż ieħor ma jħossuhomx ċittadini Ewropej illum mhuwiex il-każ. Jekk aħna namlu smieħ unsaqsu ċittadini jekk il-ċittadini ta' pajjiż partikolari jħossu li huma wkoll ċittadini tal-Ewropa, naħseb li mu jkunx il-kas, il-problema tax xogħol, il-gwaljanza wkoll il-rikonoxximent tal-ċertifikati. Dawn huma kollha uh, problemi. Imma illum aħna nħossuna ċittadini jekk ma jkunx hemm diskriminazzjoni. Ġifiri, ma jistax ikun li eh, illum inħossuna parti mill-Europa ċittadini Ewropej meta iż-żazax eh, konstitwixxu numru kbir minn dan il-25 miljun ta' persuna qiegħda hemm dawn il-tnaqqir fil-libertajiet soċjali għalek jekk naħseb li l-Europa jekk issib il kapta dawn il-problemi mod mekkaniku il-ċittadini jħossuhom protetti għax jħossu li għandhom l-istess drittijiet ikunu fejn ikunu fl-Ewropa. Grazzi. Merci. Grazzi. Issa forsi nistgħu nisimgħu minnant il-panelists biex jagħtu r-risposti tagħhom. Umbat namlu rawn iħor ta' mistoqsijiet. Mela sinjura Bulanġe. Grazzi ħafna. Forsi nista' nirrispondi bil-Franċiż għadni ma nafx. Forsi biex nirrispondi eh, hemm il-kazistika u l-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja li tgħid li għandek żewġ ismijiet u żewġ identitajiet differenti fi żewġ stati membri dan joħloq il-problemi u forsi fil ek eh, ikonna waqfa l kafe eh, tilħaq tiġi l-kollega tiegħi li hija esperta eh, u koll ġurisprudenza kas rinomat li forsi anki sinjura li edha unek il-petizjonanta hija intiża ma dan il-kas. Umbat xaġoħra fuq il-ċittadinanza kif tinata tajjeb li niftakru li ċittadinanza tinata mill-istati membri ġifri meta nitkelmu fuq e, x'qed jiġri bil-minoranzi li mhumiex rekonoxxuti, dan kollu jaqa fil-kompetenza nazzjonali tal-istati. Ġifiri għabbażi ta' trattati ċittadinanza Ewropea tiġi tikkomplementa ċittadinanza tal-pajjiż. Imma din il-ċittadinanza hija prerogativa nazzjonali. Da ma nistgħux inbidluha. Punt ieħor dwar il-konfigurazzjoni u il-pajzaġġ politiku. Jiena naħseb u interessanti, xaġa interessanti li joħroġ mill-istudji li namlu u importanti għal-debattitu tal-lum, hija il- Eh, nitolbu ċittadini jekk iridu iktar drittijiet jew inkella iridu li jkollhom possibilità li jeżerċitawhom meta insaqsuhom ċittadini iva kollha jgħidu li importanti li kollhom id-dritt għal moviment ħieles pereżempju ħafna u ħafna iċ-ċifri huma għoljin li Robarometer jorina li ċittadini irridu dawn il-kunċetti, irridu li jkunu jaħdmu tajjeb. Bekk ikunu u koll tajjeb li aħna li ċittadini intu għom ċans li jesprimu ruħom. Ikunu xikunu l-istudju li namlu, nafu li dejjem maġġoranza naraw li dawn jindirizzaw diffikultajt li jolqtuhom aħna rridu li konna debattitu informat fuq id diffikultajt is-sinjura xoa tkellmet is-sinjura xo eh, tkellmet fuq dawn il diffikultajt u naraw vera hemm bżonn tajjeb li naraw inqishom biex nkunu iktar konkreti. Għaw xaħat ħadd ieħor Għaw xaħatiħor mill-ewel panel li jishti jirrispondi Is-Sur Illeborg. Iva, grazzi, President. Sempliċement biex namel komment fuq il-pajzaċ politiku, l-konfigurazzjonijiet politiċi. Biex najt illi l-istess popolazzjoni tista' tkun a favur tal-ċaqliq ħieles u kontra l-immigrazzjoni minn stati membri oħrajn. L-istess nies hemm għal dan jfisser illi hemm bżonn li nagħmlu xi ħaġa, hemm bżonn li naħdmu iktar fuq dan biex nevitaw dawn il-paradossi. Kontradizzjonijiet. U anki biex niġildu kontra e, il-biża e, illi ġej minnaħa ta' ta' ċerti partit politiċi u qed eh, tajt pratikament illi għaw problema kbira fil lawla pero maħnix etna frontawa għax hija ħaġa diffiċli ħafna. U issa nixtieq ngħaddi għal persuni l-oħrajn illi jixtiequ jitkellmu mis-sur Grazzi ħafna. Jena eh, sekretari ġenerali ta' eh, il-Kunsill tal-Municipalitet tal-Europa, qed nitkellem ġifiri fissem tal-awtoritit lokali u reġjonali, aħna nirrappreżentaw 41 għaqdiet ehm, ta' gvernijiet ġifieri ehm, mit elf eh, komunitajiet fl-Europa. Dawn fl-Europa dejjem iddefendu ċittadinanza Ewropea u dejjem ippromovu l-aċċess għal ċittadinanza fl-Ewropa. Mill-bidu net mill-1951 għax il-Kunsill dan eh, tal komunitajt fl ewropa dejjem kien beda eh, bil-moviment anki tal-twinning tal-ġumellaċ. Il-ċittadinanza Ewropea Ovvjament, għanda il-municipalitajiet waraja u ċittadini tajjeb li permezz ta' dawn l-istanzi jittalmu x'inhuma, jarfu x'inhuma drittijiet tagħhom u kif jitħadmu. 78% ta' ċittadini li rispondow għal-survey jgħidu li il-municipalitajiet għandhom verament ruol importanti ħafna biex jiżviluppaw il-kunċett ta' ċittadinanza. Imma dan nejnuħ mhux biss biex xogħol li nagħmlu li permettu rikonoxximent ta' din iċ-ċittadinanza, illum sfortunament il-budget tal-Ewropa ċittadini dejjem jiġi ikkontestat minn ċertu stati, għax dawn emmin ma eh, jemminx fiċ ċittadinanza Ewropea. Il-Kunsil tagħna dan l-aħħar snin inna nejdu li jirtu hemm budget apposta għal promozzjoni ta' ċittadinanza qed nitkellmu fuq eh, jurow għal kull ċittadin li tmur biex tgħin laqdiet li eh, jagħtu importanza l ċittadinanza u jagħmlu promozzjoni tagħha. Nixtieq ngħid ukoll li permezz dan ix-xogħol il-Kunsill Ewropew jippromovu ċ ċittadinanza hemm il-Karta Ewropea għal l-ugwaljanza bejn nisa u l-irġiel fil-ħajja ta' kuljum qed nitkellmu fuq 1500 reġjun ta' l-Ewropa li huwa msieħeb fiha hemm l-awtonomija wkoll fuq livell lokali li hija xi ħaġa li jiddefendi l-Kunsil tal-Ewropa, l-aċċess ukoll għaċ-ċittadinanza lokali, tkellimt ukoll fuq dritt għal vot għal kull ċittadin, il-Kunsil kien ukoll u li beda b'din il-proposta u tajjeb li dan l-aċċess għad dritt tal-vot naraw kif nraw muħu kol mux bissa l-elezzjoni lokali ma kull tip ta' elezzjoni. Grazzi ħafna. Issa il-persuna li għad fuq l-istess fil-lira. Grazzi. Jina Nikola Milanese u naħdem mal European Alternatives. Jidir li jien li jekk ċittadinanza Ewropea se tkun il- fil-futur l-status fondamentali tal-istati nazjonali, allora l-ċittadini Europei se jisiru il-tħassib iktar principali tal-Unjoni Ewropea u dan jfisser illi l-interessi u l-benessri ta' ċittadini għandu jkunek. Wieħed mill-problemi jidir li li li hemm ħafna ċittadini li jħossu illi l-interessi tagħhom u l-benessri tagħhom mhumiex it-tħassib prinċipali tal-Unjoni Ewropea Eh, ma nafx kux eh, tajjeb jew le, imma hemm dejjem iktar nies illi l-Unjoni Ewropea eh, ifittxu interessi oħrajn u mhux l-interessi ta' ċittadini u aħna nistgħu nitkellmu fuq elementi differenti ta' politika Ewropea, per eżempju direttiva tal-posted workers, u għet jistajajt li ħafna nis din jħossu fil-Greċa e, ħafna nis fil-Greċa jħossu li huma umiljati bħala ċittadini Ewropej. Il-mistoqsija tiegħi di jekk naqblu illi ċittadini Ewropej huma l-qalba tal-interessi tal-Unjoni Ewropea, kif nistgħu niżguraw illi ċittadinanza hija motija b'mod koerenti fil-policies kollha tal-Unjoni Ewropea u miex bħala ħaġa li tiġi wara binqas risorsi eh, minn meta nqablu ma elementi oħrajn tal-politika Ewropea. Grazzi. Il-kellim eh, li mis hemmhekk? dan huwa interessanti grazzi għal dan id-dibattitu fuq id-drittijiet ta' ċittadini Ewropej. Jien għandi mistoqsija għal panel u għal Sinjura Bollange. Jena Gerald Christian Heinkens, jena Germanis, jena co president u co fondatur ta' Associazzjoni Franċiza. Komitat Ewropew għall-introduzzjoni tal-istatus legali tal-Assoċjazzjonijiet Ewropej. Eh, loba fuq il-klim, eh, għax najdu aħna jew inkella your association, jow l associazzjoni tijak. Enti taqbel ma l-idea illi statut għal associazzjoni Ewropea tista taċċelera, tista iżid il-ħerqa għal ċittadinanza Ewropea ċittadini tal-Unjoni attualment mandomx id-dritt jorganizzaw ruħom fuq livell Ewropew fi assoċjazzjonijiet non-profit. U jiena fit 2 ta' Deċembru tkellimt mal-xef tal-kabinet tal-president tal-kommissarju Eh, il-professur Selmayr u dan għalli illi l-Kummissjoni mi se tieħu lebda azzjoni fuq din il-kwistjoni. Signora Bolanġe, u għaveru da il-sur Zelmar talabni nifoka fuq l-artikolu 20 ta' Trattat ta' Lisbona fuq l-kooperazzjoni imsaħħa bejn disa stati membri. U dak li għedin namlu, se għedin namlu lobbying Eh, lejn disa 8 jew disa stati membri fuq din il-kwistjoni. Imma veru li l-Kummissjoni mandiċ intenzjoni tieħu azzjoni fuq din dan is-settur għax fil-prioritajiet f'Settembru Juncker tkellem fuq demokrazija waqt fil-prioritajiet fil tiegħu jien naħseb li dina Eh, tidħol f'dawn id-demokrazija. Grazzi ħafna, bitlet lingwi. Grazzi ħafna u koll għal mod kif tkellimt bl zvedis l-Europa hija eh, ħafna pajizi eh, li aħna maqudin fid-diversità. Issa nistaw nistaqsu lill membri tal-panel, signor Ambulangello, mod speċifiku. Grazzi. Ħafna, Signora President, aħna illum dak li interessa li nissimaw il-feedback u għabbażi ta' dak li nisimaw se nkomplu il-riflessjoni tagħna u dak li se naraw fil-rapport tal-2016 għanna wkoll il-feedback eh, konsultazzjoni pubblika l Eurobarometer. Eh, tajjeb li ikonna dan il-feedback dirett imma dak li minn dak li smajt sissa fuq livell lokali em, talba biex inkomplu nejnu ix-xogħol li jsir fuq livell lokali li hija xi ħaġa essenzjali. U intom tafu li aħna naħdmu fuq il-livell lokali għax nafu li hemm ċertu problemi anki bil-eżerċizzju ta' dritt ta' ċittadinanza. Imma ma nafx tiftakrux li meta tkellimna mal- sintki meta qed nitkellmu fuq il-moviment ħieles konna provajna noħolqu ukoll il-workshops fil-ġranet l-Open Days fuq dan is-suġġett mhux eh, aħna, aħna konxi nafu li kemm huwa importanti livell eh, lokali dan ma jfissirx li hemm soluzzjoni waħda għal kull tip ta' problema xi fuq il-livell lokali hemm ħafna karatteristiċi speċifiċi nafu, iġifiri, li nistaw nitalmu mill-esperienzi differenti tagħna. Xtaqt u kol nejt, u naħseb dan imur fil-direzzjoni ta' dak li nishtiqu li biex nagħmlu l-importanza fuq ċittadinanza, dawn eh, wara li nkunu qed nagħmlu da eh, il-konsultazzjonijiet pubbliċi, eh, tajjeb li nkomplu niltaqgħu ma' ċittadini, nkomplu nisimgħuhom li eh, nħallu koll ċertu libertà mhux biss nużaw questionnaires eh, standard naraw li xi kultant da min jirrispondi ikun qed jitkellem fuq affarijiet li jkunu verament speċifiċi għal album. U tajjeb li aħna inħarsu lejn dawn it-talbiet ta' ċittadini u fl-aħħar mistoqsija l-aħħar mistoqsija tiegħek jiena qed niġbor l-informazzjoni iva l-informazzjoni jiena naddija imma tajjeb li illum edin u kol nisimawkom, nisimaw u konna dan il-feedback. Is there anybody else uh, from the panelists that would like to Għaw xaħatiħor li jisti jirrispondi għal uh, kwistjonijiet li ġew għajma? Ħat? Mela, nista nala din l ewwel sessjoni u nixtieq essa nistaqsi li l-Ġorġa, nirringrazzja l ġorġa u l Rita tal-li huma organizzaw dan l-avveniment, grazzi ħafna, u issa il privileġġi tiegħi li nati e, il-mikrofonu lil-Sinjura Madi Delvo li għal-Viċi eh, President tal-Kumitat tal-Affarijiet Legali. It doesn't mean that you have to leave the room. We are just... Ma jfessirx li tilqu tilqu sen komplu, sen komplu dan il-moment preċis. Imma sen se jkun hemm president ieħor minn floki. Grazzi Cecilia. Nixtieq anki jiena nifraħ mal-parteċipanti għal din id-diskussjoni imqajma u kif tafu it-tieni panel se jifoka fuq eżempi speċifiċi illi ċittadinanza tal-Unjoni kif nistaw ndaħluha fil-prassi. U dana ifisser e, titjib fil-kooperazzjoni fuq kwistjoni tal-familja, kif ukoll anki l-avanzament tal-dritt e, għal protezzjoni konsolari kif hemm miktub fid-direttiva tal-April tal-2015 il-miżuri e, ta' koordinazzjoni biex niffaċilitaw il-protezzjoni konsolari għal dawk il-ċittadini eh, li mandomx il-pajis taħħom rappresentat fil-pajis. Nishtiq nati l-mikrofonu direttament l-membru tal-IPP ta' Deus Ġefka biex jitkellem fuq dan il-rapport leġislativ fuq eh, kwistjonijiet transkonfinali.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 bħala membru tal-Kumitat Juri. U dawn huma wkoll rapporti li rigwardaw direttament kif iċ-ċittadini jgħixu fl-Unjoni Mawda Ewropea. U jiena l-opinjoni tiegħi hija li ma nifukawx biżejt fuq il-problemi prattiċi illi għandhom esperjenza tagħhom iċ-ċittadini u dana mhux għax m'hemmx rida min-naħa tal-Parlament Ewropew, anzi, Aħna nixtiequ dawn il-kwistjonijiet nittrattawhom, però mhuwiex eh, miex responsabilità tagħna, miex mandat tagħna, għax meta nitkellmu fuq il-liġi ċivili u liġi tal-familja, irridu nifmu illi dina miex dejjem eh, kompetenza esklużiva tal-Unjoni Ewropea, ħafna drabi għal kontra. Irridu narfu il-kompetenza esklużiva tal-Istati membri u hemm bżonn f'dan il-każ nikkooperaw, naħdmu flimkien biex inkunu nistaw nifaċilitaw il-ħajja ta' ċittadini tagħna. Però dan huwa aktar diffiċli imħabba li l-Istati membri għandhom il-kompetenza esklużiva, però ma nistaw ma ninsewx dawn il-problemi aħna aħna nipruvaw naħdmu fl-imkien mal-parlamenti nazjonali u istituzzjonijiet nazjonali u nipruvaw nisolvuhom dawn il-problemi. Fl-istess ħin aħna nafu perfettament illi fejn eh, eh, tiġi eh, fejn tidħol il-liġi ċivili aħna m'għandniex ħlief nirrispondu għal dak li ġara u ma nistawx nkunu proattivi u mbagħad wara nkunu nistgħu noħolqu l-istandards legali. Dina hija ħaġa li tider b'mod ċar fuq livell Ewropew mux fuq l-level l istati membri. Aħna neħxu fil-zona minajr frontieri illi toħlo problemi u dawn il-problemi rridu nsolvuhom. U dana naraw mod partikolari fuq livell Ewropew għaliex iċ-ċittadini jisfruttaw dawn il-privileġġi illi jiġu mit-ċittadinanza Ewropea Meta aħna nikkonsidraw liġi ċivili, hemm bżonn ngħidu illi hawnhekk aħna qegħdin infittxu soluzzjonijiet xierqa billi nipruvaw infittxu standard komuni minimizzati fil-Unjoni Ewropea u dawn l-standards jistaw jisiru punta referenza biex jipermettulna anki nkejlu il-progress. Aħna nishtiq ukoll noffru ċerti possibilitajiet ta' ċittadini tagħna. Spiss jgħidu li l-liġi tal-komunità hija komplikata <clears throat> u mhux faċli li tifhimha u mhux faċli li segwija u diffiċli li tiġi implementata. Din hija opinjoni pjuttost komuni, ma mhumiex iċ-ċittadini illi għandhom id-dmir illi jimplementaw il-liġi. Iċ-ċittadini jridu jkunu konxi mid-drittijiet tagħhom. Eh, imma il-atti legali hija il-responsabilità ta' speċjalisti mħalfin funzjonari, avukati, eccetera. U dan iwasalni għal fatt li rridu aħna namlu distinzjoni bejn il-arfin tal-professjoni legali u l fin ta' kif tiġi applikata. Onek għana ħafna problemi, għana ħafna drabi. E, Tkellimt mal komissjoni Ewropea u mal-Istati membri biex e, e, nollu biex nżidu il-kuxenza fil-ċittadini, għax huma jridu jkunu jafu xinu ma dritti tagħhom u xinu ma responsabilitaj tagħhom. Ħafna drabi ma jafux li għasbis li jeżistu. U anki il-professjoni <clears throat> il legali l-imħalfin u anki l-avukati stess ma jafux bl ezistenza ta' ċerti strumenti. U din hija raġuni prinċipali għal problemi e, u għal nuqqas ta' ftehim illi hemm e, fil-kwistjoni. Meta jiena ħdemt fuq regolament Brussels 1 fuq il-liġi applikabli ġurisdizzjoni u l-infurzar tal-sentenzi e, fi kwistjonijiet ċivili u kommerċali, jiena għaluli fħafna eh, drabi li liġi hija komplikata, ma hija jien għamilt appell lejn l-imħalfin u, u l-professjonisti biex il-liġi jisir jafuqa, il ċittadini l-intraprendituri, il-negozji għandhom ikunu jafu illi hemm strumenti eżistenti li jistaw jaffaċilitawlhom ħajjithom u jistaw jarmonizzaw il-proċeduri. Dan l-approċ eh, eh, se jasal biex jibni anki iktar fiduċa. Natikom eżempju, jekk hemm stat membru li joħroġ sentenza illi hija eh, tiġi implementata automatikament fi stat membru ieħor ifisser li hemm fiduċa bejn is-sistemi ġudizjari taż-żewġ stati membri. U jekk huwa hekk, iċ-ċittadini għandhom jiskuraw ruħom inni mux se kollom, mux se jkunu dizappuntati u sistema u għab beneficju ta' ċittadini u mux għal xi istituzzjoni astratta remota. U ma nistawx eh, nixħdu li ċittadini Ewropej edin jisiru dejjem iktar mobli jivjaġaw u jaħdmu fi stat membru ieħor illi huwa differenti mill-istat membri membru tagħhom. Però huma anki mobbli għal raġunijiet personali. Eh, qed nitkellem hawnhekk jiena fuq iż-żwieġijiet jew unjonijiet ċivili. Hemm dejjem iktar uh, transkonfinali u anki unjoni ċivili transkonfinali. Sfortunatament, entkom eh, ma tkunx se tkunu sorpriżi jekk ngħidilkom illi f'dawn il-każijiet iż-żwieġ ma jdumux ħafna. Il-konjugi il sfortunatament jiddeċiddu li jridu jiddivorzjaw. U l-proċediment għal divorzju il-proċediment fuq il-proprietà, successjoni, dawn huma pro eh, kawzi illi huma pjuttost diffiċli u joħolqu ħafna problemi għax huma sensittivi ħafna. U essa għajn immaġinaw illi din dawn il-kawzi jeżistu anki ma persuna vulnerabli, persuna li mwix eh, li mandux jarfin fuq il-liġi ta' dak il-pajjiż u tal-proċedimenti. U dan il-konjuġi E, ħafna drabi jkun anki pjuttost fqir. Imma il mizati e, fil-orti kunu oljien ħafna drabi hemm anki mekkanizmi ta' faċilitazzjoni biex ikun jistgħu jgħinu il-partit e, l-iktar vulnerabbli. L-iktar dajef. U aħna qegħdin nippruvaw issa nejnu illi il-konjuġi jikollom zwieċ eh, eh, transkonfinali, però f'kas ta' divorzju jridu jiddeċidu anki meta waqt li għedin waqt li qegħdin jizzewġu li ma ħatkun il-liġi applikabbli u il-deċiżjoni anki fuq il-ġurisdizzjoni. Dini ħaġa importanti ħafna. Hija neċessarja il-partijiet għandhom ikunu jafu, għandhom ikunu informati xiamlu u li meja eh, il-ġurisdizzjoni. Brussels wieħed Rom tlieta u fuq il separazzjoni u fuq il suċċessjoni dawn huma l-atti legali il-liġijiet li jirrigwardaw dawn il-problemi. U aħna nixtiequ illi il-partiti kollu anki dan l-istrument a dispożizzjoni tagħhom, imma rridu anki namlu b'mod illi anki ċittadini jkunu jafuħda Jiena ma nishtiex nkun responsabli għad divorzi fl-Europa. Jiena nishtiex illi żwieġ eh, ikun għal dejjem fil u jkunu kontenti il-konjuġi. Jiena mish qed nipprova napoġġa id-divorzi, ma qed nipprova eh, nejn il dawk il-persuni li sabu f'di situazzjoni diffiċli u sfortunatament dawn mumiex l eccezzjoni anzi, eh, huma piuttost komuni. U issa nixtieq natikom argument ieħor. Il-Kumitat tal- affarijiet legali se jitkellem fuq dan il-suġġett, l-adozzjoni. U dan għu għattini aspet li nishtiq nintroduċi hawnhekk, ċoħe l adozzjonijiet internazzjonali. Aħna tkellimna fuq l adozzjonijiet internazzjonali fil-Parlament Ewropew, però sfortunatament l-istati membri eh, għandhom anki għaw eh, kompetenza esklużiva u il-Brussels 2 biss ma tkoprix dan is-suġġett. Però aħna nafu eh, konxi bil-fatt li d-situazzjoni urġenti jom ħafna problemi marbutin mal adduzzjoni u għal din raġuni il-Komitat tal-Affarijiet Legali se jippruvaw jesprimu l-pozizjoni tagħna fuq din il-kwistjoni. Għanna eh, rapport eh, ta' inizjativa propria u li diħat kun utli għal-Kummissjoni Ewropea, għax nipruvaw hawnhekk nuru li muma l-elementi li fl-opinjoni tana għandhom jiġu riflessi fil-leġislazzjoni Ewropea. Il-liġi tal-familja hija diffiċli u sensitiva, b'mod speċjali meta e, eh, nitrattaw it-tfal għal daqstant hemm bżonn ta' due diligence u rridu nagħmlu kull ma nistgħu biex niżguraw l-aħjar interess tat-tfal Eh, mux l-interess tal-ġenituri, tal-istat ta' oriġin, le, imma l-interess, l-aħjar interess ta' tfal. Eh, u dana huwa dinja l-iktar idea principali f'dan ir-rapport. Għaliex għadni kifattu dan il-fatt il liġi tal-familja hija daqshekk diffiċli, għaliex huwa diffiċli l-wieħed jimxi l-qudiem ħanajdilkom fiklim fiklim fi klim osra. Hemm differenzi fid-definizzjonijiet f'kull sistema legali. Anki fuq il-nozzjoni bażika ta' familja jew żwieġ huma jiġu definiti mod differenti. U dana anki fil-reġimi ta' proprjetà matrimonjali. U ħaġa naturali wkoll l-istati membri u ma pjuttost ġelużi meta jiġu għal biex jipproteġġu soluzzjonijiet tagħhom eh, illi huma parti ta' tradizzjoni u ta' sistemi legali tagħhom. Allora, il-kwistjoni hija pjuttost diffiċli, imma aħna għanna aħna mustanisko mustaniġu skoraġġati, aħna se nkomplu eh, l-isforzi tagħna xi hija kwistjoni kruċjali. Jista' jkollna evalwazzjoni differenti ta' situazzjoni, pero kolla naqblu illi u importanti ħafna illi niffaċilitaw il-ħajja ta' ċittadini tagħna f'ħafna oqsma u b'mod speċjali fil fuq livell transkonfinali. Grazie ħafna. Bravo. Thank you, uh, Mr. Tsefka, for this uh, engagement. Grazie ħafna. Sur Zafkal dan l-intervent tantum. anqal issa nixtieq in nitlob l-żewġ akademiċi li jitkellmu Sinjura Ottenri mill-Università ta' eh, Dandi u Sinjura Madalena Moraju mill-istituzzjoni tal-Università dwar eh, relazzjoni bejn ehm, l-Unjoni u iċ-ċittadinanza fil-prattika kif ukoll il-passi li miss. Ma nafx minn ħajibda naħseb is-Sinjura Fiorini. Thank you, <laughs> Madam Chair. I will start with um, a, a few words. Mela ħanibda fuq ftit kliem fuq il-kuntest legali għal xina naħseb li mingħajr spjegazzjoni l-kooperazzjoni tal-liġi ċivili mhijiex aċċosjata immedjatament maċ ċittadinanza u ir-raġuni għal dan hija sempliċi ħafna. Ovvjament, palma smajna l-kooperazzjoni eh, ta' liġi ċivili tiġi ħafna qabel l-użu tal-ċittadinanza, eh, l-kunċett ta' ċittadinanza fit-trattat ta' l-1993. Nasib il-mikrofonu qed jajja twisq tajt il-kellima. Aħjarek li ma nistax il I'll, um, I'll try this way. tajt il-kellima. Il-punt ewlienu tal-kooperazzjoni ġudizzjarja fil-kwistjoni ċivili kien strument li ġi adottat għall-ewwel darba kważi 15 sena ilu u għabbażi ta' dispożizzjoni fit-trattat Għammek eh, ti referi għal nazjonali tal-Unjoni Ewropea, mux ċittadini. Imma kienem sviluppi più meno recenti f'dan il-qasam li ippreżenta politika ta' komunità li kellha x'taqsam mal-ċaqli ħieles. U daw ġew ġustifikati mill-bżonnijiet tas-suq intern. Għalek sakemm din il-kwistjoni ġiet indirizzata mit trattat ta' Lisbona, dejjem kien hemm naqra inċertezza dwar jekk dan kellu xjorbot ma' eh, ċittadini attivi ekonomikament u forsi ma' jinkludix ċittadini kollha. Issa illum ovvjament ir-rabta bejn ċittadinanza tal-Unjoni u l-kooperazzjoni tal-liġi ċivili hija ħafna iżjed ċara. Aħna għandna rabta ċara ħafna fit-trattat, ovvjament, Il-kooperazzjoni tal-liġi ċivili hija element ewlieni tal-qasam tal-libertà, sigurtà u ġustizzja u dan il-qasam tal-ġustizzja jiġi indirizzat apposta propju għal benefiċċju taċ-ċittadini tal-Unjoni li jeżerċitaw id-dritt għal ċaqliq ħieles tagħhom. Il-mikrofonu vera qed jagħmel ħafna feedback. To uh, implement that uh, in, um, in, in practice. But um, at the risk of um, reiterating some of the um, um, points that have been made already. U xi punti li diġà tqajmu rridu nifmu li f'dan il-qasam hemm eh, naqra eh, ta' dilemma li rridu naħdmu bih. Kulħadd jista' jaqbel li l-ġustizzja ċivili għandha tingħata mill-mexxejja u ġustizzja ċivili għandha tkun aċċessibbli għal kulħadd. Smooth and fair to all. Um, and yet this is um, uh, taking place U l-ġustizja għandha tkun aċċessibbli għal kulħadd u dan qed isir fil-kuntest kemm tal-mobilità taċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea Iva, il-President għalet għandek bieċa xol, diffiċa ħafna ma forsi nħossi se jisparixxu, fil-fat sparixxa. Mela, minnaħa, il-mobilità nafu hija eh, xaħġa motija li ċittadin Ewropew ma wkoll id-diversità li ta' sistemi legali u sistemi ġudizzjarji fl-Unjoni Ewropea eh, jaffetwaw ukoll. Għandna aktar minn 30 liġi differenti u liġijiet differenti u settijiet ta' liġijiet proċedurali li applikaw għat ċittadini tal-Unjoni Ewropea. U dawn joħolqu ċertu id-diffikultà li aħna nifaċċaw. Id-diffikultà biex wieħed jaqat flimkien din il-varjetà legali u il-mobilità twassal għal ċertu sfidi u riski. L-sfidi huma ċari. L-ewwel sfida magħrufa hija sfida dwar l-aċċessibilità għal ġustizzja. Il-frontieri pratikament jaġixxu bħala ostakli legali u ġudizzjarji u dawn iwaslu għal inċertezza għal ċittadini Ewropej. Issa nuqqas ta' ċertezza dwar aħna fejn nistaw insibu il-ġustizzja. U anke jekk nkunu nafu fej irridu mmorru permezz tal-proċedimenti legali ħafna drabi ma nkunux nafu li ma regoli ħajapplikaw għalina. Aħna ma nafux xajkun l-effett ta' sentenza li ssir f'pajjiż e, fuq il-kuplament tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk, hemm ħafna inċertezza u bħalma jedna qabel hemm ħafna ħafna spejjeż li ovvjament huma sfida oħra għall aċċess għal ġustizzja. Ġustizzja transkonfinali tiswa ħafna iżjed flus, u ħafna iżjed komplessa minn dik domestika. U din hija sfida. Sfida oħra għandha x'taqsam ma' ġustizzja li wieħed ikun ġust. Jekk ma tikkoordinax il-varjetà legali b'xi mod jew ieħor, ir-riskju huwa ċar ħafna fejn kollok sitwazzjoni fejn eh, xi ħaġa li hija kostituita validament f'pajjiż wieħed hija konsidrata bħala invalida jew li ma teżistix f'pajjiż ieħor, per pereżempju inti tiġi konsidrat li inti mizzewċ skont il-liġi fi Franza ma mhux fl-Italja. U l-konsekwenzi eh, kollha mid-drittijiet minħabba dan għaliex jekk inti m'intix konsidrat bħala mizzewċ fl-Italja ma tistax tiddivorzja fl-Italja. U mbagħad jekk terġa' tiġżewweġ eh, fl-Italja tispiċċa konsidrat bħala bigamist, ecc. U tkun situazzjoni zoppa najdu lajek. Għalhekk is situazzjoni zoppi iwaslu wkoll għal forum shopping. U emmek ħafna partiti spiċċaw e, e, iduru biex jaraw e, x'vantaġġ jistgħu jieħdu jieħdu biex jiżaw jom U hemm ċertu riski U kol, jekk ma jiġux indirizzati dawn il-nuqqasijiet, il-riskju huwa li ċittadini li jużaw id-dritt ta' ċalli ħieles jispiċaw ma jgawdux mill-ġustizja li jistħoq ilhom. U e, forsi jaqtaw qalbhom ma jihdux il-drittijiet u ma jużawx id-drittijiet li għandhom. U għalhekk li ġara ġaraw ħafna affarijiet fil-kwistjoni tal-kooperazzjoni ċivili f'dawn l-aħħar 20 sena. Għalhekk f'dawn l-aħħar 17 sena mitħu fis-seħ ta' trattat ta' Amsterdam, aħna rajna ħafna u ħafna strumenti li ġew adottati fil-qasam ta' ġustizja ċivili, kwistjonijiet ehm, ċivili u kummerċali ma' anka id-divorzju, responsabilta tal-ġenituri, manteniment, suċessjoni, U dawn l-istrumenti bnew pontijiet bejn dawk is-sistemi ġudizzjarju u legali li joħolqu l-problemi fl-Unjoni Ewropea. U aħna smajna wkoll li għaddej ħafna iżjed xogħol anka fuq sma oħra. <coughs> Din ħidma kollha tibbenefika liċ ċittadini tal-Unjoni Ewropea b'mod dirett. U tagħmel dan fi tliet aspetti ewlenin. L-ewwel net għal dak li huwa l-armonizzazzjoni li toħloq din l-armonizzazzjoni twassal għal aktar ċertezza legali għalhekk familji transkonfinali permezza dawn l-istrumenti li għadni kif semmejt issa għandhom set ta' tweġibiet ħafna ċari dwar aspetti legali, dwar per esempio separazzjoni, dwar kustodja ta' tfal, manteniment ta' tfal. Jew ikella f'każ ta' mewt. Jafu Eh, li ma liġi se tapplika, la jafu li ma orti għanda l-ġurisdizzjoni u jafu li sentenza ħat iġi rikonoxxuta u jkollha effett fl-istati membri l-oħra. U dan ukoll inaqqas il-forum shopping. F'dawn l-oqsma kollha, per eżempju, jiena eh, poġġejt eżempju għaw, fil-qasam ta' suċessjoni, per eżempju, timmaġinaw persuna li jiexet faktar minn stat membru wieħed u għanda assi faktar minn stat membru wieħed. Bitħul fis-seħ ta' regolament fuq is-suċċessjoni, jekk dik il-persuna tmut, il-werrieta il jafu li ħajkun hemm qorti waħda li ħajkollha ġurisdizzjoni li tindirizza is-suċċessjoni kollha kemmi li jkun hemm liġi waħda u dik il-qorti u dik il-liġi liġi ħajkunu tal-pajjiż ta' residenza abitwali ta' persuna eh, li tkun mietet meta tkun propju mietet. U dan wasal aktar ċertezza inqas forum shopping u tibdiliet ewlenin dwar it-naqis ta' eh, situazzjoni toppa. U aħna nafu li permezz ta' dawn ir-regolamentazzjonijiet, regolamenti u il-prinċipju ta' rikonoxximent reċiproku li divorzju li nata f'pajjiż jiġi rikonoxxut fl-istati membri tal-Unjoni Ewropea kollha l-oħra anka jekk kieku dak id-divorzju fl-istati membru ieħor ma kienx jiġi aċċettat għax għabbażi tal-istess fazzi. E, l-ordni ta' aċċess li jenataw fi istat membru jħet jiġu rikonoxuti automatikament u jistaw jiġu forzati fi membri oħra, l-ordni ta' manteniment u koll u ma' rikonoxuti fi l-oħra u il-wirrita jistaw juru l-status tagħhom u jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom fl-istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea mingħajr xi proċedura speċjali. Imma mhux biss, dawn mhux l-unika ħaġa li nkisbet, Sar ħafna u kol li provaw innaqsu l-komplessità u l-spejjes li huma assoċjati ma' proċedimenti ċivili transkonfinali. L-Unjoni Ewropea introduċiet set ta' proċeduri armonizzati interessanti ħafna Dan ma jibbenefikax direttament il-liġi tal-familji li hija l-enfasi u l-nija ta' din it-taħdita, imma tibbenefika l-ċittadini bħala konsumaturi u tirrispetta ħafna eh, id-drittijiet tagħhom. Aħna ksibna wkoll sitwazzjoni fejn dwar il-proċedimenti dawn ġew aboliti fil-qasam ċivili u kummerċali manka fil-familja fejn l 4 ġi abolit fil-fat fil-qasam tal-familja kien l-ewwel post fejn ġi abolit l-eksekwator. Għalek, inkiseb ħafna għalix l-abolizzjoni tal-eksekwator il-proċedimenti intermedjarji dan ifisser li sentenza li tinata f'pajis tinata l-status ta' eh, sentenza domestika f'pajis ieħor imma li naqsu l-komplessità u l-ispiża ma tiġix biss minn dawn is-sitwazzjonijiet legali. Sar ħafna wkoll minn ħata tal-Unjoni Ewropea biex jiġu faċilitati d-diffikultajiet permezz tal-autoritajiet ċentrali fejn fil-qasam tal-manteniment jew inkella responsabilità tal-ġenituri huma kritiċi biex jgħinu l partijiet u jwaslu għal kooperazzjoni eh, li l-in mill-frontieri ma anka fuq livell intern. Fl-istat involuti fil-każijiet individwali. Mela, diġa sar ħafna u memx dubju dwar dan. Iżda, <coughs> naħseb li tajjeb najdu li waħda mill-anijiet tas smieħ tal-lum huwa li għat fadal ħafna u ħafna xisir. U ħana maħniċet qed nitkellmu sempliċement li namlu aktar, <coughs> għalix ħafna fil-fat jista jisir, imma jista jkun kol kas li namlu l aħjar, ġvir dak li diġa edin namlu. Biex namlu aktar ħan nitkellem fil- osor Għalek, hemm ċertu nuqqasijiet u iwaslu effett mużajk. Irridu namlu aktar biex inna nkopru aktar u nimlew ċertu vojt. Kwistjoni dwar il-validità, <coughs> rikonoxximent ta' subija, eccetera il-validità ta' żwiġijiet internazzjonali għalhekk li nagħmlu aktar biex inkopru aktar bazi e, bażi hija importanti barridu nagħmlu aktar ukoll biex intejbu l-konsistenza fiħdan ta' dawk l-approċċi settorjali u dan jiffaċilita e, li wieħed ikun jista' jifhem għaliex jiċċara il-messaġġi li qegħdin nibatu l ċittadini Jekk inti tieħu ir-regolamenti fil-liġi tal-familja, ċertu kwistjonijiet jiġu indirizzati b'mod naqra differenti minn ċertu regolamenti oħra, per eżempju, trattament ta' e, nazzjonalitajiet differenti. U jekk ikun hemm trattament l-istess ta' nazzjonalitajiet differenti jista' jgħin biex itejjeb l-istabilità tal-approċċ għall-Unjoni Ewropea li namlu aktar biex noħolqu jew nindirizzaw nuqqas ta' regoli u li namlu aktar ukoll u dini xi ħaġa li semmit. Iva, skużani ma ċittala. Iva, anka f'dan il-qasam fejn ir-regoli huma meħtieġa Ma nistawx sempliciment ninjoraw id-diffikultajiet li jista' jkun hemm fl-implementazzjoni tar-regoli u nistgħu nagħmlu ħafna f'dan il-qasam. Aħna tkellimna dwar li nqajmu kuxjenza taċ-ċittadini imma wkoll iżid importanti nifokaw fuq il-professjonisti legali ġifieri li lin minn dak li diġà qed isir u l-artikolazzjoni ta' dawn ir-regoli armonizzati u domestiċi hija xi ħaġa ġiet tiġi indirizzata mandiċ titħalla biss fidejn l-istati membri hemm bżonn tal-lini gwida ta' kif dan jista' jinkiseb. U din hija xi ħaġa li rajnija u dal-aħħar punt tiegħi. fil-kuntest ta' reviżjoni ta' eh, regolamenti eżistenti, Mek rajna ċertu diffikultajiet, Brussel tnejqa, per eżempju, <coughs> U rajna riċentement bil-regolament fuq talbit iż-żar, forsi messaġġi aktar ċar, informazzjoni aktar ċara indirizzata lejn l-istati eh, tista' tiffaċilita implementazzjoni aħjar. Grazzi ħafna Sinjora Fiorini. <laughs> Skużani, imma aħna dejjem ma tantx konna ħin. Issa Sinjura Moraru verament kollok taġġel ħafna biex tbatti għal ħin namel l-almuti għaj tajt. Good afternoon to everyone. Uh, it's always a pleasure to speak uh, in front of such an honorable audience. Mela, grazzi eh, tal-li studentuni biex nitkellem fuq suġġett li ili sitt snin insegwih. Qed nitkellem fuq id-dritt ta' ċittadini li jkollhom drittijiet ġifieri eh, fil-konsolati lilin minn pajjiżhom. Se nitkellem dwar aspett differenti, forsi aspett li aħjar, tisemawni aħjar? Kontet nejt li sissa Eh, smajna fuq il-drittijiet eh, ta' natura ekonomika meta ikunu pajisiħor ieħor, imma ċ-ċittadinanza ma tiqafx mal-frontiera tal-Unjoni Ewropea il-benefiċċji il-ċittadinanza tagħti benefiċċji anki meta ċ-ċittadini jkunu f'pajjiżi terzi. smajna li l-aħħar riforma kienet eh, l-direttiva tal-Kunsil li ġiet adottata sena jidu f'April li għadda. Tajjeb li nitkellmu kif ftit kif żvolġiet eh, din kif zvolġa dan is-suġġett ta' protezzjoni konsolari. Naraw ebek x'progress reġistrajna. <coughs> mela nafu li mill-1993 meta dħal fi seħħ trattat ta' Maastricht, iċ-ċittadini kollha li jkunu f'pajjiż ehm, terz fejn ma jkunx xem eh, ambasċata jew rappreżentanza tagħhom jistgħu jitolbu il-protezzjoni diplomatika konsolari minn ehm, pajjiż ta' xi stat membru bl-istess kundizzjonijiet pal eh, nies li jkunu <coughs> ġejjin mill pajjiż tar-rappreżentanza. Jekk qed naraw li pereżempju hemm mobilità li lin mill-Unjoni xi mit miljun seba miljun li joqogħdu li lin mill-Unjoni. U fl-istess min fenomenu ieħor inqas rappresentazzjonijiet tal-istati membri mħabba l-krizi finanzjari, ġifri l-ambasċat jgħat jgħalqu. Erba stati, eh, pajizi terzi bis fejem l-istati membri kolla rappresentati, seba u waxi minnom eh, mem lebda stat membru tal-Unjoni Ewropea li għandu ambasċata. fil 9% ta' ċittadini Ewropej li jkunu qed jgħixu li l-in mill-Unjani ma jkollhom l-ebda rappreżentanza fej iku min ikunu jistgħu jirrikorru. Dawn din l-istatistika hija tal-2014 naħseb li ċ-ċifri kull ma jmorru jiżdiedu fil-fatt. Naħseb kif smajna qabel fil-Flash Euro Barometer mill-drittijiet kollha ta' ċittadinanza li nsibu fit-Trattat ta' Maastricht, id-dritt ta' ċittadinanza għal protezzjoni l-istess ehm, f'pajjiżi oħor hija huwa dritt li ma tantx l-inqas li huma magħruf. Dan jista' jkun dovut għal fatt li dispożizzjonijiet mhumiex ċari fit-trattat mhux ċar xi minu ċittadin mhux rappreżentat mhux ċar tip ta' protezzjoni wieħed jista' jirrekorri għalija fil-konsulati jew l-ambaxxati. Ukoll x'inhuwa eh, fil-prattika jiġri jekk wieħed jagħti każ il-normi internazzjonali il-protezzjoni konsolari ovvjament eh, hija tal-pajjiż li l-ambasċata tkun eh, li tkun eh, qed jiġi rippreżentat mill-ambasċata jew konsulat. Ftit stati membri jibidlu dan kien hemm deċiżjonijiet tal-95 u 96 li jidħlu fis seħħ li daħlu fis seħħ fil-2002 imma dawn ġew ikkrikati mhux ftit imħabba l-istess raġunijiet. U koll l-ambitu ta' protezzjoni u il-restrizzjoniet kienu għax sitt eh, dispozizjoniet mandatorji imma it-trattat jitkellem fuq kollha ma jagħmlux differenza bejn protezzjoni diplomatika jew kellha dik tal-konsolari. Ġifieri anki hawn ma tantx noqgħod infetta imma hawn ħafna wieħed xejn fuq dan il-punt. Issa x'qed jiġri bħalissa? Ejna raw ftit x'inhi sitwazzjoni. Naħseb li pass l-iktar importanti biex il-saxħu din il-protezzjoni ġiet mill pala riżultat ta' trattat ta' Lisbona. Kien emendi li avvanzaw speċjalment il-fatt li dan il-ċatidanza tal-Unjoni Ewropea nsibuha fl-artiklu 46 tal-karta, tal-charter, għax huwa dritt fundamentali, u l-edeja hija li jiġi faċilitat l-implementazzjoni ta' dan id-dritt ta' ċittadinanza. Għanna u koll il-parlament li jissa jiet fuq il-level ta' leġislatur u il konsil jivvota bil-QMV, il-Qualified Majority. Dan huwa eh, pass importanti għax qabel kien hemm stati membri li il-mizuri leġislativi f'dan il-qasam dejjem kienu jikaxkru saqajhom. Imħabba il-QMV għanna, eh, grazzi għal dan għanna direttiva tal-Kunsil. Jena, niftakar li minn statistika tal-Eurobarometer oħra tal-2013 konna rajna li dritt għal ċittadinanza Eh, wara li ġidale fis-seħ trattat tal-Lisbona xorta in-nies ma kinux jafu fuq dan id-dritt. U il-Kummissjoni fl-2011 nidit proposta dwar direttiva ta' protezzjoni konsolari. Din id-direttiva kienet adottata wara li kienem negozjati li ħadu erba snin kienu diffiċli u l-Istati membri jridu daħluha fis-seħ din id-direttiva fl-2018. Min negozjati minn eh, dak li nafjien wara wkoll rajt id-dokumenti narraw li l-istituzzjonijiet ivarjaw fil-femi tagħhom dwar din id-direttiva. Ma dak li jiena nħoslu importanti li fl-aħħar mill-aħħar id-direttiva u biex niddeċidu xirridu nżommu fid-direttiva x'ma rridux kien importanti sabiex nizgurraw u nikkonċentraw fuq dawk it-tip ta' servizzi li ċittadini Ewropej liktar ikollhom bżonn. Ġifiri meta jkollhom bżonn għajnuna fi żmien ta' kriżi konsulari hawn kella fil-ħajja tagħhom ta' kuljum f'dak il-pajjiż malaj malaj naraw x'kienu l-emendi sabiex naraw x'tip ta' servizzi u drittijiet eh, tippermetti d-direttiva. Ina naħseb li id-definizzjoni ta' ċittadin tal-Ewropa mhux rappreżentat issa hija ċara. L-enfasi mux fuq il-prezenza ġeografika tal-ambasċata, ġifri ċittadin tal-Unjoni huwa mux rappresentat meta il-pajjiżu mandux l-ambasċata laqas konsulat f'dak il-pajjiż. U anki jekk ikun hemm ambasċata jew konsulat anki wieħed onorarju, jekk ma jkunux dawn tal-aħħar jistgħu jagħtu l-protezzjoni iċ-ċittadin Ewropew xorta jiġi konsiderat bħala wieħed li ma jkunx rappreżentat. Ħantikom eżempju, pereżempju, inti qiegħed Mumbai l-Indja u l-ambaxxata qiegħda f'Deli. Ġifieri 20 sija ta' vjaġġ permezz ta' karozza jew ta' bil-ferrovija titjira ta' satej. Għalhekk f'sitwazzjoni bħal din inti mintix rappreżentat għax l-ambasċita tiegħek qiegħda iktar minn 600 km il-bot minnek araw il-valur miżjud li tagħti id-direttiva. Sentik żewġ minuti oħra. Dak il-massimu. X'naqbad ngħid ħajkolli naqbes ħafna punti importanti li nsibu fid-direttiva forsi fi diskussjoni umu punti li mhux xejko li ċans inkopri. ħaġa li ma kienx teżisti qabel li hija li anki il-familjari eh, tal-ċittadin tal u li jkunu ġejjin pajjiż terz jistgħu jibbenefikaw minn din id-direttiva bl-istess kondizjonijiet ta' dak il-membru tal-familja li jkun ġej minn stat membru. Ma nafx jekk jiena kont ċara, kont qed naġġel id-direttiva ma tatix drittijiet ġodda konsolari il-prinċipju ta' non-diskriminazzjoni bazi eh, ta' nazzjonalità qed jiġi estis anki lil mill-Unjoni. Ġifiri inti jekk int inti eh, ikollok dritt għal protezzjoni l-istess, trattament l-istess. Mela, fuq servizzi għaraw ftit il-konsulat xikun irrit xkun jista jassisti fejn ikun jista. Eh, l-istess istrument qed naraw li konna nsibuhom fi strumenti differenti, għom hawnhekk sitwazzjonijiet li jiġru kuljum wieħed li jkun pereżempju jiġi sipruħu arrestat, jekk ikun hemm xi kriżi konsulari, pereżempju wieħed li jingħata dokument biex jivvjaġġa fi żmien ta' urġenza jew kriżi. U biex nagħlaq meta hemm il-drittijiet iġibu magħhom ukoll obbligi, doveri. Naħseb tkun konklużjoni tajba. Nispera li le tgħid il-Sinjura. Eh, kollox huwa interessanti madba għandna tlet persuni li jixtiequ jitkellmu. U nixtieq li eh, nisimgħu wkoll il-partiċipanti. Jiena xtaqt Eh, minn semmi l-aspet finanzjarju l-iktar wieħed interessanti. <coughs> Xtaqt biss ngħid fil-qosor li trattament ugwali huwa estis ukoll għal eh, meta jkun hemm lok ta' għajnuna finanzjarja. Iva, grazzi ħafna. Is-Sinjura Tanja Fajjon se tatina ukoll il-femit tagħha dan is-suġġett. Iva, jiena se nirrispetta il-ħin. Għax kważi kollox li ġant għal, ġifri mux naqot nirrepeti ħafna affarijiet, għanħalliw iċ-ċans għal-mistoqsijiet. Jiena kontraporter fuq eh, din l-opinjoni tal-2012 fil-mandat ta' qabel tal-Parlament Ewropew fil-fat u nixtieq ngħid li il konsil biex adotta direttiva ħa kważi tlet snin kienet situazzjoni diffiċli u għad baqa sa l-istadju li l-istati membri sa meju tal-2018 iridu jimplementawa. Wara dan iż-żmien biss il-Kommissjoni tagħmel ir-rapport dwar l-implementazzjoni ta' din id-direttiva li eh, sa meju tal-2021. Xtaqt ngħid li jiena ħadgos ħafna naħdem fuq dan id-dossier meta semmejt il-pajjiżi li għandhom ambasċati, jiena mis-Slovenja ġifiri pajjiżi, peress li huwa pajjiż żgħir, m'għandux ambasċati kullimkien. Aħna għandna rappreżentanza finqas minn 60 pajjiż madwar id-dinja kollha. Għalhekk għalina dan huwa pass importanti ħafna. U anki jekk jien ħadd gost naħdem fuq dan id-dossier, Nejdilkom għaliex, għax l-ideja prinċipali ta' din id-direttiva hija li inkomplu inkatru is-solidarjetà. Xi ħaġa li qiegħda nieqsa bejnietna l-istati membri bħalissa u mhux biss in-nuqqas ta' solidarjetà fil-kriżi, fid-dawl tal-kriżi tal-immigrazzjoni, qiegħda hemm verament tu ġib sfida mhux biss il-proġett Ewropew imma anki il-kunċett tal-moviment ħieles. Tajjeb li nifaċilitaw l-iżvilupp ta' l-identità Ewropea u ċittadinanza Ewropea. Kif smajna? Il-protezzjoni konsolari hija tikkostitwixxi dritt fundamentali imma palissa għadbaqa ħafna nċertezzi legali hemm ukoll il-kwistjoni tal-istati membri u ta' sovranità għalek huwa importanti li ikonna l-ftejmiet bilaterali għedin nipruvaw u koll narmonizzaw ir-regoli ta' kif naġiċu li l-minxtutna u niproteġu ċittadini pek. Għad baqa xie xoħl ġisir, baqa ħafna affarijiet li jistow jitjiebu. Per eżempju, fil-abbozzar tal-opinjoni fil-Kumitat Tlibe fl-2012 kont suġġerejt li kunem eh, noħol u trust fund għal protezzjoni konsolari li kun jista eh, jintuża għal dawk il-ċittadini li ma jkollhomx rappreżentanza. Kienet idea li interessat il-ħafna imma l-Kunsil ma kienx aċċetta. Sfortunatament dawn l-affarijiet jiġru ta' spiss. Batem il-proċedura semplifikata, it-naqis tal- ehm, l spejjes u d-delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea ehm, jistaw jgħinu f'ċertu ċirkostanzi u jiena naħseb li din hija xi ħaġa li wkoll eh, namlu. nagħmlu. Ħani qafaw u ngħid li forsi fil ġejjini Rekomandazzjonijiet u suġġurimenti għal fatt li d-delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea jista' jkollhom ruol importanti ħafna eh, fil-koordinament, l-evakwazzjoni fi żmien ta' diżastri li jeżistu fil pajjiżi terzi u hemm ukoll soluzzjonijiet pragmatiċi li jista' jasal għalihom fil-postijiet nafu li hemm dan il-kunċett ta' consular shopping u kol meta wieħed iqabbel il-servizzi li joffru l-ambasċati differenti dan ukoll hemm aċċenn għalih fil dak li smajna qabel. Ħani hawn, grazzi ħafna. Grazzi ħafna Tanja għall-inqas nafu li għad baqa xisir u tajjeb li l-istati membri issa li jimplementaw id-direttiva biex nkunu nistaw nibnu fuq dan. Issa, Sinjura Prisholkova, ma nafx jekk jippronunzja x'ismek tajjeb, hija petizzjonanta Parlament Ewropew u se tkellimna dwar l-isforzi tagħha minħabba ċertifikat tal-żwieġ li hija xtaqet tieħu minn stat membru ieħor. Grazzi. L-ewwel net, grazzi tal-li tajtuni ċans inkun ma'kom hawnhekk biex nespon il kastijaj tiegħi. Fil-qosor, il-petizzjoni tiegħi kif smajna dwar kif nirreġistra il-żwiġ tiegħi li jina mill-Latvja nirreġistra f'Malta, jina ċittadin tal-Latvja, imma jina ili ngħix Malta mill-2011 il-raġel tiegħi u tifla huma ċittadini Maltin u eh, aħna żewġna fil ladvija Meta ridna nirreġistraw iż-żwieġ f'Malta, aħna ltqajna ma' ħafna problemi f'dan il-pajjiż. Araw, ftit kif nirreġistraw iż-żwieġ tagħna f'Malta. Dan kell sabiex l-istatus eh, ta' żwieġ tal Eh, il-raġel tiegħi rrid jinbidel ridna nirreġistraw dawn l-awtorit Maltin ma ridux jaċċettaw kopji anki jekk dawn kienu bil-firma tan-notar. Id-dokument, id-dokumenti oriġinali meta ġejna biex nirreġistraw iż żwieġ Malta qatt ma kienu sejna tawna lura il-ċertifikati ta' żwieġ fil ladvja mhumiex eh, xi biss xaħġa ħaġa li inti tista' torna online u tagħmel kopji kemm trid. Il-karti jiġu firmati darba dawn huma l-oriġinali ġifri għana ma stajniex inħallu il-kopji oriġinali tagħna f'Malta. L-awtoritajiet Maltin u koll għalu li jiritu jkolli il freedom of movement anki Jiena bħala ċittadin tal-Ewropa diġa għandi dan id-dritt. Da kif kienet rikjesta bil-fors li rrit nagħmilha biex ikolli nagħmel nirreġistra iż-żwieġ. Ġifieri sabiex iż-żwieġ jiġi rreġistrat u anke biex inbiddel l-ID card tiegħi biex inkolli ukoll kun jom il-ġdijt kelli napplika għal Freedom of Movement u il-Liġi Nazjonali għawnek kienet tapplika, mux il-Liġi Ewropea, biex naplika għal din il-Freedom of Movement aħna jiena u raġel tiegħi kena namlu interview separatament, rridna nikkonfermaw li verament konna miż-żewġin mhux jiena kont qed nisserva b'dan biex ikolli il-libertà tal-moviment. Imma ma ninsawx jiena dan id-dritt kien tiegħi qabel iż-żewġt il-raġel tiegħi wkoll kellu jibda dan il-proċess ta' applikazzjoni. minajr dawn id-dokumenti jiena ma stajċ imbiddel l-ID card li kelli ta' Malta u skont ġifiri eh, skont kunjom il-ġdijt u ħafna drabi għaluli il-tifla tijaj l-qasetet tirċivi il-tilqim peress li il-dokument tijaj ġdijt ma kellix imma tar-raġel Eh, ma kell tarraġa ma ġewx aċċettati anke jekk it-tifla tiegħi hija Maltija. Dar boħra għandi bżonn litra tal-freedom of biex ikolli l-ID card. U jien anke kieku jiena tal-dokument <coughs> il-raġel tiegħi irid japplika għan-nom tiegħi għall-ID card. U anki jekk Malta Uh, tista tapplika bħala persuna impiegata, self-sufficient bħala student, u jiena kont studenta u kont kellu kol xol. Kelli ħafna alternativi kif napplika jien stess u ma maċċettawx u ma nsistaw li kien ir-raġel tiegħi li rid japplika n-nom tiegħek issa aħna miż-żewġin. U biex nagħlaq nixtieq ngħid li Jiena fil- provajt biss nirreġistra l zwiċ tiegħi u ftaħt kaxxa problemi Ftaħt biss jiena nara li r-raġel tiegħi f'pajjiżu qed nara li kollox irid jagħmelu. Jiena bħala eh, ċittadin Ewropej m'għandix drittijiet laqqas it-tifla tiegħi. Laqaset qed tiġi eh, tieħu til-qim. <coughs> Għalhekk irrid insaqsi għaliex ċertu regoli tal-Ewropa jisfaw fix xejn meta wieħed il-pajjiż jikkwota l-liġijiet nazzjonali tiegħu li jirbħu. Grazzi tal-li għattu tisimgħuni. Thank you for your Grazzi. Tal-eżempju li tajtna, <laughs> Jħallini minar klim. Ma nafx kif nista' immaġna li ħaġa bħal di tista' tiġri fl-Unjoni Ewropea fl-2013. Anki jiena ma stajt nimmaġina qatt li kien se jkolli dawn il-problemi. <clears throat> ma nafx naqbad ngħidlek. <clears throat> <clears throat> Ma nafx hekk hawn xi ħadd hawnhekk min nies preżenti jgħidilna għaliex l-awtoritajiet Maltin iġibu ruħom b'dan il-mod għax huwa inkompatibbli mal-liġijiet kollha u l-prinċipju l-valuri kollha tagħna. Esad ba' għanna inqas minn nofsija għal diskussjoni għal mistoqsijiet ta'kom.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 anki anki koppja eh, ta' omosessuali għandhom jiġu trattati normalment bħala koppja eh, ta' eterosessuali. Anki eh, hemm eh, li qed jiġu garantiti drittijiet minimi. Can I speak German? Nista' nitkellem bil-Ġermani. Qabel ma sirt deputata hawnhekk jiena eh, rajt illi ħafna drabi il-liġi Ewropea hija tajba, però l-applikazzjoni minn naħa tal-awtoritajiet nazzjonali eh, ma taħdimx. Jiena ma nafx hekk dan eh, jiġri xi kollu hekk ħaġa ġenerali u ħaġa unika. Forsi tiddependi mill-persuna, mill-impjegat, forsi ma l-impiegat ma, ma femx il-liġi tal-komunità. Hemm bżonn nippruvaw nifmuh dan mill-bidunet għaliex jiġru dawn affarijiet. E, trattament ġenerali jew hija ħaġa illi ġrat wara imħabba illi l-impiegat ma femx il-liġi Ewropea. E, e, illi illi biex ikolla karta ta' identità irrid ikun hemm preżenti ir-raġel irridu nifmu daqsxejn iktar mill-rib ġara u għaliex ġara u ġraw dal-affarijiet. Jina fil-disajnijiet kelli situazzjoni simili. Illi kienem eh, il-fat illi Eh, neħew li batna l-ura ċittadin eh, tal-Unjoni Ewropea mill-Germania. U għaddejna u qoddim eh, orti, u qoddim imħallef u jina koqgħod naħseb li dam mux affarijiet qed jiġru iktar issa. U u għaliex imbagħad joħorġu dawk id-dubbi fuq l-Unjoni Ewropea. Ma għaliex jiġru dan affarijiet, ma dan mhux dejjem imħabba l il-liġi tal-Unjoni Ewropea, ma imħabba imħabba nuqqas ta' ftehim minnaħata l-implementazzjoni. Jena eh, eh, hemm nuqqas ta' ftehim hawnhekk tal-liġi Ewropea. Bla dubju, jiena nixtieq nifraħlek tal-li ħadd l-inizjattiva u ġejt fil-Parlament Ewropew biex tagħmel petizzjoni fuq dan is-suġġett tiegħek għax bekk biss aħna nistgħu nifmu x'ġara u x'ma jaħdimx u nippruvaw nsibu soluzzjoni. Però forsi hemm anki mistoqsijiet għal mistoqsi għal membri l-oħrajn tal-Parlament fuq id-drittijiet konsolari. Is-sur Eleborg, un-bat ta' senjur Hawnhekk, l-ewwel istur elebo, grazzi, fil osor ħafna jirrigwarda l-protezzjoni konsolari, ir-direttiva tal-protezzjoni konsolari. Għadna li sal-2015 l-istati membri kollha iridu jimplementaw din id-direttiva. E, jista' jgħidilna xi ħadd fiex wasalna fl-2016? Kemm pajjiżi implementawa di fil-liġi nazzjonali? bat għandina mistoqsija minn dan is-sinjura hawnhekk Iva, jina mill-Ministeru tal-Affarijiet Barranin fil-Olanda. Mistoqsija għas-Sinjura Moraro. id dispieċini li <coughs> illi kella kella taqta il-prezentazzjoni taħħa sfortunatament. Inti fit teżi tijak semmejt il fat illi li With respect to the union citizens in the world. And my question is, would you be able to give some examples of these state-like... Kellim għet jitkellem jaġel wis u l-interpretu ma jistax jifem dak qed jgħid. Ma l-ebda persuna oħra li tixti tamel mistoqsija, mela Signora Moraru, jina sen kun ġeneruza mi għagde darba un tik il-ċans eh, t-rispondi l-mistoqsija u iżid anki il- affariet li maħċ fl-ħar prezentazzjoni tiegħek biex neċċara. Jien naħseb illi nista nati anki il-PowerPoint presentation tiegħi fuq il-mistoqsija fuq kemm stati membri implementawa sissa direttiva ma nafx ma jina nżgura illi hemm eh, rappresentant tal-Kummissjoni li monitorizza l-istat ta' implementazzjoni. <clears throat> Jina ma nafxek li stati membri ħadux opportunità bħal di u ħatfuha. E, Dina ġiet adottata f'April tal-2015 u l-pubblikazzjoni f'Mejju minn Mejju sa Marzu forsi ma naħsibx li kien hemm ħafna moviment. Però jiena eh, ħerqana biex nara kif se tiżviluppa. E, jiena nafx xamlu eh, l-istati membri sissa naf li kolla għamluha ma naf li fir romania u fir-Renju Unit fil-passaporti nazzjonali fl-aħħar paġni hemm il-kontenut tal-artikolu 23 tat-trattat ta' tħaddim tal-Unjoni Ewropea u għal daqstant hemm e, istqarrija fuq id-drittijiet ta' ċittadinanza. Jien naħseb billi l-istati membri kollha għamlu għadin. Fuq it-tieni mistoqsija, jekk fim ta' sew, e, jekk ma fimtekx ta' sewwa korreġini, xtif ta' protezzjoni konsolari l-Unjoni Ewropea jew l-Istati membri e, jgħatu l ċittadini. Forsi tista' tirrepeti l-mistoqsija tajt il-President. Ġi propju speċifikament għal il-funzjonijiet li huma simili għal dawk tal-istat illi eh, l-Unjoni Ewropea eh, tista eh, teżerċita. Iva, grazzi ta' tezi tal-PhD tijaj, grazzi li rajti tezi tijaj tal-PhD, jena kontenta nara li għaw minn ara il-tezi tijaj. Iva, <clears throat> jena fil-prezentazzjoni semmejta di fuq id-drittijiet ta' ċittadini Ewropej. Fit-teżi, tkellimt iktar fuq mod ta' gvernanza li l-Unjoni Ewropea żviluppat biex tipporteġi ċittadini barra minn u l-enfasi kien fuq li IAS u dawn id-delegazzjoni ċistaw jagħmlu ċittadini Ewropej. U kif e, qalet is Signora Fajon qabel naraw illi id-delegazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea għandhom ruol ċar u għandhom obbligu jikkooperaw mal-estati membri eh, rappresentati f'pajjiżi terzi biex jizguraw protezzjoni. Per eżempju, fuq il-mezzi ta' trasport u fuq il-bini eh, anki dana hemm possibilità jiġu inkorporati anki fil- U ditti riguarda principalment il-kooperazzjoni ma' l-Istati membri. Fil-proposta tal-Parlament għal-direttiva tal-Konsil u din id-direttiva ir-rwol tad delegazzjonijiet kienu ħafna iktar għawijin u iktar importanti minn dak li naraw fil direttiva għallum Kienem proposti iktar ċari illi il-delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea tkun iktar responsabli fil-pajizi terzi flok wieħed mill-istati membri, pero dawn il-proposti ma ġewx aċċettati. U meta jiena ktibt it-teżi tal-PhD <coughs> dana kien f'April tal-2015, jiena kontarni qed nispera li l-proposta tal-Parlament tiġi aċċettata mill-Kunsill eh, tal-anqas fuq ir-rwol tal-Unjoni Ewropea. Imma anki jekk aħna ma narawx dan l-enfasi naħseb il-direttiva għada konkreta ħafna, għatem vantaġġi konkreti u tip ta' assistenza huma fl-artikolu 9 u per eżempju fil-kas li E, Weħed mir rappresentanti u għandu marda jew għandu incident, jista' jmur fuq wieħed mill-konsolati uh, u jitlob lajnuna ta' tabib jew ta' avokat li jista' jgħinhom fis-sitwazzjoni tagħhom. Hemm sitwazzjoni ma nafx verament x'jiġri fil-prassi forsi rridu nagħmlu eh, iktar attenzjoni fuq da fil-kas ta' arrest. Jekk ċittadini jiġi arrestat jew detenut, allora ma nafux xieġri f'dan il-kas għax ma sibna xejn fil-direttiva. um, fil-pajizi terzi, specialment fejn hemm numru kbir ta' ċittadini mhux rappreżentati hemm ftehim bejn l-ambasċati u kif se jimxu f'dawn is-sitwazzjonijiet se jżuru huma il-ċittadini arrestati eh, joffru informazzjoni fuq id-drittijiet u rajna f'dawn l-aħħar każi fl-aħħar snin każijiet ta' ċittadini Ewropej illi kien hemm anki detenzjoni għal privazzjoni tal-ħajja u probabli minn dawn is-sitwazzjonijiet kollha fi situazzjoni ta' arrestu, detention, huma importanti ħafna. Forsi hemm bżonn jiġi ċarat verament x'inhu ma drittijiet ta' ċittadini Ewropej f'dawn is-sitwazzjonijiet. Grazzi. Forsi Sinjura Boulanger tista' ħaġa aktar fuq l-implementazzjoni ta' direttiva Dispjaċini, għaxina mm, għatmanniex eh, dejta bizzejiet għalix eh, il-priorita hija biex nappoġġaw l-istati membri fl-isforzi tagħhom lejn l-implementazzjoni ta' miżuri tal-adozzjoni biex implementaw dawn id-direttivi. Għanna grupp ta' esperti jaħdem mal istati membri biex jizguraw illi fl-iskadenza l-istati membri jkunu lesti biex il-liġi e, e tkun e, trasposta. U kull ma qed nagħmlu issa qegħdin nippruvaw nappoġġjaw l-istati membri biex biex il-estu qabel l-iskadenza. Però jina interessat ħafna fu dan il-debattitu fu protezzjoni konsolari u anki dal odu għattu dan fil-prezentazzjoni ti għaj għanna dan il-fact sheet u hawnhekk miktub fuq l-Eurobarometer il-dritt l-arfin fuq id-drittijiet ta' ċittadini, ċittadini jafu li jeżistu dawn id-drittijiet, però ma jafux li muma, ma jafux x'inhuma, u x'inhuma l-limiti, u ħafna konfuzjoni, rridu naħdmu biex niżgoraw li ċittadini jifmu verament xistaw jotienu minn dawn id-drittijiet. U l-aħħar punt li nixtieq ngħid hawnhekk huwa naturalment hemm ħafna potenzjal fid-direttiva u aħna nitama illi tiżviluppa aktar. Grazzi, Signora Bolanger. Em mistoqsijiet oħrajn? Le, mawx kumment. Qed nara eh, xaħat li għolla idej tista' titkellem inti, grazzi President. Jiena naħdem fuq l-inklużjoni tal-migranti. Fis-sessjoni ta' dal-għawdu mi jidir li, kien kienem ħaġa importanti li qal membru tal-parlament li l-interess ta' ċittadini fil polisi edha tonqos u dana u importanti. kienem li kienem persuni li eh, il-kellim għet jitkellem mod stramp mm, l-interpretu ma jistax jifhem x'qed jgħid. U biex nismu, biex nifmu, biex naslu għal din is-sitwazzjoni kien hemm battalja kbira, però ma fimniex li hija sitwazzjoni. Issa din il-sitwazzjoni mal-migranti wkoll eh, hemm punti tajbin tista ta' tixin buttatura għal-bidla fl-Unjoni Ewropea jiena semmejt, jiena qed ngħid isna qed norqdu hawnhekk. U qed naċċettaw la sitwazzjoni kif tażal imbaddini sitwazzjoni minn ir refuġjati dawn l-istejjer tagħhom se jgħinu lill-Ewropej biex jifmu kif il-burokrazija taħdem anki f'pajjiżi oħrajn kemm huma aktar diffiċli l-affarijiet f'dawn il-pajjiżi u minn dan anki fil-futur eh, forsi ikunu jistaw imorru biex jiexu fl-imkien ma' rifugġati eh, biex jaraw xtib ta' problemi amministrativi għanna biex jħarsu lejn l-infrastrutturi li għanna. Hemm ħafna nies li mandomx da' U anki il-rifugġati jekk aħna nistaw inħedġu l-autoritajiet lokali biex jihdu sem fil-ħajja. Anki l-Ewropej se jimxu da xejn iktar biex jgħinu U naħseb li dan huwa punt pożittiv u pittost komment, mux mistoqsija. Grazie għal eh, komment ottimista tijak. Grazie, President. Jek ti permettuli, jiena nishtiq nerġa lura lejn il petizjoni li jidirri li kienet interessanti ħafna. U għandi mistoqsija li l-petizjonanti u għandi komment. U fuq il-komment jiena naprezza jekk twaqfuni għax naħseb li <laughs> nista' nitkellem fit-tul wis. Għanna biss 10 minuti. U wara mhux se jkun hemm iktar interpretazzjoni. U jekk trid risposta il-mistoqsija hija qasira. Nixtieq inkun naf x'ġara wara u jekk il-żwieġ ġi aċċettat kella tati il-ċertifikat ta' zwiċ. U l-kumment huwa li hemm problemi, però jiena ma naħsibx illi hemm eh, mala fede tal-Istati Uniti. Imma hemm ħafna elementi f'din il-petizzjoni. Imma dak li aħna forsi ħafna minna ma nafux huwa illi il-liġi Maltija tipprevedi eh, ċaqliq tal- libertà ta' ċaqli eh, illi f'Malta ma' ċittadini u fil-ġenerozità tagħha il-Kostituzzjoni edha tagħti dan id-dritt anki lil eluf ta' ċittadini oħrajn. Dan m'għandu xejn xi qasam ma' ċaqli ta' li huwa previst fil-trattatu fil-direttiva. Probabbli hawnhekk kien hemm problema anki naħseb illi il il-funzjonarju ma femx li ma u illi eh, u il-persuna ridet tapplika l-status liktar favorevoli, ċoħe l-status ta' ċittadinanza maltija, għalix da, għalix dana muwix kondizjonat. Għaxek inti t-deċidi t tiġbor rezidenza fl-istat membru iħor, trid tirrispetta ċerte kondizzjoni, naturalment probabli hija għamlet dan, imma skont il kostruzzjoni Maltija m'hemmx kondizzjonijiet ħlif illi wieħed ikun miżewweġ ma' ċittadin Malti. Mhux se noqgħod nidħol fil-kwistjonijiet l-oħrajn kollha, imma li grazzi, grazzi tal-kumment. U aħna nifmu illi Malta hija ġeneriża, ġeneruża ħafna u liġi hija komplikata wisq illi anki il-funzjonari Maltin għandhom diffikultajiet biex japplikaw. Ridana, e, e, e, ti konfermanna l-idea li rridu namlu taħriċ għall amministrazzjoni u għall-avukati u għall-imħarfin fl-istati membri illi sforz tal-Kommissjoni rridu nkomplu namluħ dan għax dak li ġara 20 sena ilu fil-Germania ġara f'Malta sentejn ilu u hemm ħaffariet ek li qegħdin jiġru mal-Unjoni Ewropea kollha. Ma forsi tista' tgħidilna x'ġara verament wara wara l-istorja tiegħek sentejn wara. Sempliċement din il-kwestjoni fuq il-tlaqim dina Jena eh, mish kwestjoni li jena għandi bżon ta' ċertifikat biex il fuq il-ħajt. Eh, jena kelli tijom dokumenti oriġinali biex inkun nista nirreġistra żwieġ u morna flimkien ma' raġel tijaj għal intervisti biex eh, biex niprovaw li aħna verament mizzawġin unajnu unajxu fl-imkien u minix qed nitlob jena qed niprova insib li irċevejt litra li tawni il-libertà ta' ċaqli, però eh, mux il-karta l-identità ma l-inqas il u għar reġistrat il tifla għattiħu tlaqim kollu u dan huwa dak li ħaġa importanti, però l fat illi l autoritajiet ma kienux jistaw jispiegawlna illi jiva il-Kostituzzjoni Maltija għandhom aspetti oħrajn illi għandhom eh, il-libertà ta' ċaqli differenti tagħhom meta jiena saqsejt għaliex hemm din bżonn nagħmlu dan għalu li li dan u obbligu jrid nagħmlu hekk u ħadd ma seta' jispjegani għaliex jiena rrit nagħmel dan kollu. U apparti di jek jiena ma rridx iċ-ċittadinanza Maltija, jekk jiena kontent kontenta kif jien. Għaliex jiena ma nistax naplika għal karta d-identità bħala studenti u bħala impiegata f'Malta u nħalli l-affarijiet sempliċi kif huma. Jena mandiċ risposta nerġa' ngħidlek sinċerament, pero nimmaġina illi jkun e, e, minn se għamel eh, follow-up tal kastija kun it-tama illi anki f'Malta il-funzjonari ikunu jafu kif jittrattaw dawn il-talbit fil-futur. Ewa, iva, Signora Boulanger. Second. Jena. Għal 30 sekonda sempliciment biex najt kemm huwa importanti il taħriġ e, e, Però, però mandiċ ħin bizzejed biex nispiega. F'dan il-każ speċifiku m'għandix intenzjoni Eh, eh, mandiċ intenzjoni niftaħ dan din id-diskussjoni, pero ħaġa importanti ħafna illi kolna taħriċ. Jiena nixtieq nagħmel follow-up, jiena kelli problema xiftit ftit eh, snin ilu fuq il-arfin tal-diplomat università tiegħi u jiena kelli nirsolvija. Ah, mort fuq solvit u u b'solvit mbagħad għamlu kuntatt mal-universitajiet eh, tar-Renju Unit u kien hemm immedjatament kien hemm bidla fir-risposta li tawni wara li kontattawhom solvit. U importanti eh, li namlu follow-up tal-bidliet fil-prassi. Ma nafx ek dan għawix eh, parti mill-Komissjoni, grazzi għal-Komissjoni u għal-Parlament kif jaħdmu Grazzi għall-eżempju pozittiv, nirringrazzjakom kolla kamintkom għad debattitu interessanti li tajtuna u tafu li issa għanna pawza għall-likel, għanna e, eh, e, eh, likel għal-braseri fit-tilet sunar, kull ma tridu tamlu tinżlu uh, uh, tinżlu sal-tilet sunar jekk tintilfu staqsu mhux faċli u informazzjoni importanti il-badges għandkom iżommu l-badges u jekk toħorġu mingħajr il badget ma tistawx titħlu lura. Jekk għandkom bżonn urġenti toħorġu mill-parlament ma tistawx taġaw titħlu laqas mill-badge ikolkom eh, tikkontattaw xi ħadd mill-segretarjat biex jagħtukom badge ġdida toħorġux sakemm nispiċaw l-avveniment kollu, il-konferenza kollha. Jew inkella jkollkom tikkuntattaw xi waħda minn dawn is-sinjorini li jew qed taraw hawnhekk ħdejja. Grazzi ta' dan il-panel interessanti ħafna u bon appetit.